Dear colleagues, honorable... Eżis kollegi, onorevoli mistednin, sinjuri, naħseb li wasal il-ħin biex nibdew. Anki għaliex għanna aġenda mimlija daqs bajda. Qabel ma nibda, nixtieq nħabbrilkom l-lum għanna interpretazzjoni fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea tistaw taraw in-numru tal-lingwa ta'kom biex imbagħad kunu tistaw tisimgħu direttament l-interpretazzjoni. Nistgħu nibdew bla ebda dewmien, sinjuri. L-ewwel nett għandna stqarrija ta' introduzzjoni imbagħad wara nkunu nistgħu nibdew bil-laqa vera propja. Il-Komitat Envi tal-Parlament huwa kuntent ħafna illum li jkun jista' jiddiskuti mal-membri tal-Parlamenti nazzjonali dwar l-aktar suġġetti kurrenti, l-sfida ta' tibdir klimatiku u kif fit-tul nistgħu nibdlu l-Unjoni Ewropea f'ekonomija effiċenti mill-lat ambjentali. Jiena nilqa llum 29 membru minn 27 parlamenti fit-22 eh, parlament. Għanna u kol 12 il-president tal-komitat kif ukoll 12 il-viċi president. Dan juri tajjeb li s-suġġetti li se jiġu diskussi illum u ma ta' importanza kbira. Kemm għalina hawnhekk fil-Parlament Ewropew kif għal għalikom f'pajjiżkom id-diskussjoni naħseb se tkun utli u interessanti wkoll illum. Id-diskussjoni tagħna se tkun maqsuma f'sessjonijiet differenti. L-ewwel sessjoni se tiffoka fuq l-isfidi u rwol ta' diplomazija ambjentali fir-rigward ta' tibdil klimatiku. It-tieni sessjoni mbagħad se tiffoka fuq perspettiva għattul lejn Ewropa effiċenti mill-lat enerġetiku. Kif tafu, l-Unjoni Ewropea minn dejjem kienet fuq qoddimnet fil-ġlida kontra t-tibdil tal-klima hija impenjata wkoll għal ftejm ambizzjuż u beħsiba wkoll tilab rwol importanti fil-konferenza ta' Pariġi tal-2015 l-għanijiet ewlenin tal-politika ambientali tagħna hija li nillimitaw it-tisħin klimatiku għal żewġ gradi aktar mill-livelli maħsuba. Tnaqqis sostanzjali tal-emissjonijiet fid-deċenji li ġejjin huma meħtieġa biex nilħqu dawn il-miri u biex innaqsu wkoll ir-riskju klimatiku fiv dan is-seklu u l-lin minnu. Fottibru 2014 il-Kunsill Ewropew ħapass importanti lejn Ewropa aktar effiċjenti. Eh, bl-adozzjoni ta' konklużjonijiet eh, għall-2030, speċjalment mira ta' tnaqqis tal-gassi effett serra ta' mill-inqas 40% ġiet stabilita. Dan se jkun il-bażi għal pożizzjoni komunitarja qabel negozjat internazzjonali li ġejjin f'kollaborazzjoni mill-qrib ma' l-istituzzjonijiet oħrajn il-Parlament Ewropew beħsibu jilab rwol importanti fid-diplomazija ambjentali. Se nibatu delegazzjoni għal COP21 f'Diċembru 2015. Dan ir-rigward il-Kumitat Envi ilu jaħdem favur sforz diplomatiku komunitarju b'mod li nigarantixxu s-suċċess ta' din il-konferenza b'mod li nesprimu b'mod formali l-pożizzjoni tal-Parlament qabel il-COP21 kien hemm rapport ta' inizjattiva propja li se jiġi ivvotat fil-ħarif 2015. Dan se jiddependi wkoll kif aħna se naħdmu lejn Ewropa aktar effiċenti mill-perspettiva ambjentali fil-ġejjieni. F'dawn l-aħħar 40 sena diversi liġijiet ġew implementati f'dan ir-rigward. Dan wassalna għal standards għoljin ħafna. Dan enna nindirizzaw xoħut mill l-akbar tħassib ta' ċittadini u negozji fl-Ewropa li nimxu lejn ekonomija aħjar hija waħda mill-prioritajiet ta' seba EAP adottat f'Diċembru 2013. Xi ħaġa li se tiggwida l-politika ambjentali tagħna sal-2020 u xi ħaġa wkoll jagħmlet viżjoni sal-2050. Issa hemm bżonn li nimplementaw din il-priorità, implementazzjoni sħiħa tal-pakkett ambjentali tagħna kif ukoll titjib sinifikanti għal prestazzjoni ambientali u life cycles, l-impatt tal-konsum inkluż kwestjonijiet bħal tnaqqis tal-ħela tal-ikel u kif ukoll l aktar sostenibilità fil-kontest ta' prezzijiet dejjem jolew skarsezza kif ukoll dependenza fuq l-importazzjonijiet il-kompetittività Ewropea kif ukoll kapaċità tal sostenibilità se tiddependi fuq l-intejbu l-effiċenza tar-riżorsi fl-ekonomija kollha. L-EIP se jorbot fuq indikaturi biex ikun hemm riżultati li jkun jistgħu jigwidaw imbagħad it-teħħid tad-deċiżjonijiet rekwiżiti jew l li semmejt aktar kmieni għandhom ukoll benefiċċji importanti u jistgħu jistimulaw il-kompetittività, teknoloġija ambjentali u servizzi ambjentali wkoll huma stajjer ta' suċċess b'impik li qed jikber bit-tlida fil-mija kull sena. Is-suq globali għall-eko industri bħalissa u validat eh, fuq 3 triljun euro mistenni jirdoppja fl-10 snin li ġejjin. Din hija tajba l-kumpanniji Ewropej li diġà qegħdin fuq net fir-rigward ta' enerġetika u riċiklaġġ. Eżis kollegi, onorevoli membri, mistednin, sinjuri, is-suġġetti li se diskutillhom immissu ma' sensiela wiesa ta' kwistjonijiet għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għal kull stat membru, għal kull wieħed minna bħala politiċi u ċittadini. Kontent li issa illum nista' niddiskutu dawn eh, kwistjonijiet importanti. U jiena nistenna bil-ħerqa wkoll li nisma' din id-diskussjoni interessanti. Irridu norganizzaw ukoll il-ħinijiet tal-laqa tal-lum. tal laqgħa tal lum kif se nizvolġu d-dibattitu. L-ewwel net irrid ngħid xi ħaġa dwar il-ħinijiet tad-diskorsi llum. Is-sessjonijiet huma maħsubin b'mod li fil-prinċipju kulħadd jista' jitkellem, però mhux kulħadd jista' jitkellem fuq is-suġġetti kollha, u għal daqstant nitlob ilkom ilkoll biex tosservaw regola waħda, jiġifieri. Is-soltu fil-Parlament Ewropew Però xi ħaġa li ma ssirx dejjem fuq bażi nazzjonali, ġifieri tillimitaw id-diskors tagħkom għal massimu ta' żewġ minuti. Nitlobkom ukoll biex iżommu f'moħħkom il-kwistjonijiet li diġà issemmew fid-diskussjoni u l-kummenti tagħkom imbagħad jikorrispondu għas-sessjoni li nkun qegħdin fiha. L-membri tal-Parlamenti Ewropej li jixtiequ jitkellmu għandhom jimlew il-kards tagħhom u jagħtuhom lil uxxira. Hemm żewġ formuli differenti, waħda blu għall-ewwel sessjoni u waħda safra għat-tieni sessjoni. U dawn se jiġu mqasmin fil-bidu ta' kull sessjoni. Rigward mbagħad l-MPs bħas-soltu kemm tollu jdejkom. Issa, sinjuri, nistgħu nibdew. U nagħti merħba l-Sur Edwards Miltens, il-Viċi President tal-Kumitat għall-istqarrija inizjali tiegħu. Sinjuri, Grazzi ħafna ta' din l-opportunità biex nibda din il-konferenza tal-lum. It-tibdil klimatiku jikkostitwixxi periklu għalina l-koll biex nevitaw effetti negattivi marbutin ma' tibdil klimatiku u importanti li ma' nipermettux li jkun hemm żieda il-fuq minn 0 gradi fit-temperaturi. Għal daqstant hemm bżonn limitazzjonijiet legali anke għal dak li għandu x'jaqsam ma' l-effetti ta' tibdil klimatiku lil in mill-2020. Irrid nisħaq ukoll li ftehim mhux se jkun biżejjed biex innaqsu biżejjed u għattul ukoll il-volum ta' gassijiet effett serra għal daqstant hemm bżonn nibdlu l-mentalità tagħna l-ekonomija nazzjonali irridu jibdew ekonomiji kawti fir-rigward tal-konsum tal-karbonju. Rridu attenti kif jużaw ir-riżorsi, rridu jkun waqlin lan tagħna jista' jinkiseb anke bis-saħħa tal-appoġġ tas-soċjetà ċivili u għal daqstant l-indikazzjonijiet tal-parlamenti f'dan il-proċess se jkun importanti Kontent bid-diskussjoni li se jkollna llum fuq dan is-suġġett daqshekk importanti. Neħu din l-opportunità wkoll biex nesprimi s-sodisfazzjon tiegħi li f'Marzu 2015 fl-okkażjoni tal-Kunsill tal-Ambjent il-pajjiżi membri taħt il-gwida tal-Presidenza tal-Latvja u fuq talba wkoll tal-Istati membri se kollhom dritt uffiċjali għal dawn l-anijiet. Dan minnu nnifsu diġà huwa suċċess li se jitniżżel ukoll fir-rapport tal-2015 li stati membri impenjaw ruhom biex inaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra b'40% minn issa għall-2030. L-Unjoni Ewropea hija l-ewwel miss setat ekonomiċi ewlenin li ħabret din il-rida. Dan huwa pass importanti. Pass importanti lejn it-twettiq u l-adozzjoni ta' kodiċi internazzjonali li se jiġi diskuss fil-konferenza ta' Pariġi tal-2015. Eżis kollegi, hemm baqa 8 xhur biex naslu għal dan il-ftehim u l ladvja bħala pajjiż li għandu l-presidenza qed jippenja ruħu ħafna f'dawn it-taħdidiet internazzjonali. U beħsibna nkomplu fil-ħidmit tagħna. F'dawn it-tmien xhur se jkun l-aktar importanti li ninnegozjaw mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, nippruvaw nispjegawlhom il-pożizzjoni tagħna. Nippruvaw ngħinuhom ukoll biex ikunu jistgħu jifmu f'liema oqsma jista' jkun possibbli li jintlaħħaq ftehim globali. Il-Latvija hija lesta wkoll biex timpenja ruħha u tistiden il-stati membri l-oħrajn biex tagħmel biex jagħmlu l-istess. Nittama li illum nkunu nistgħu niddiskutu mhux biss illum però anke fil ġejjini niddiskutu dwar affarijiet li jistgħu jkunu komuni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni ta' komunala għaw. Grazzi. Nistgħu nibdew bl-ewwel sessjoni tagħna mela, jgħid il-President l-ewwel net nixtieq nilqa' l kellima tagħna l-ewwel sessjoni. Is-sur Arias Kanjete, il-Kummissarju tagħna Tibdil Klimatiku u Enerġija, kif ukoll is-sur Henry Knox, il-Viċi President tal-Kamra tad-Deputati tal-Lussemburgu, President ukoll ta' Kummissjoni fuq l-Ambjent, kif ukoll ta' Sottokumitat fuq il-Klima u l-Enerġija. B'mod li ikun hemm biżejjed ħejna d-diskussjoni, nitlob il-kellima tagħna biex jirrispettaw il-ħin li ġi allokat 10 minuti. Ngħaddi l-kelma lill-kummissarju tagħna. is sorani Aras Kanjete. Onorevoli membri, huwa pjaċir li nkun magħkom illum biex nitkellem dwar it-triq għal Pariġi L-involviment ta'kom jagħti eh, kontribuzzjoni kbira diskussjoni fuq il-ftejm il-ġdid. Baqanna disa xhur għal konferenza ta' Pariġi u minn issa l Diċembru baqanna ħafna x'namlu biex niżguraw li nkunu fi triq it-tajba biex niġġieldu it tibdir klimatiku għattul. Ippermettiju li ngħid xi ħaġa dwar elementi għawlenin ta' dan il-proċess l ewwel il-kontribut tal-Unjoni, t-tinnet, dialogu kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi u reġuni oħrajn imbagħad it-telet net xi ħsibijiet fuq ir-rwol li jistgħu jilabu l-parlamentari eh, Amerikani. Bħala kummissarju għall-ambjent kontent ħafna jien l-Unjoni Ewropea kienet l-ewwel ekonomija u l-ennija li tressa l kontribut tagħha l-ftehim globali il-ġdid. Aħna preżentajna il-kontribut tagħna lill unfccc f'Marzu. Dan wara l-ftejim fil-Konsil tal-Ambjent. Għal oħra minni ċara aħna li l-Unjoni Ewropea qiegħda turi triq lill-oħrajn. Il-qofol tal-kontribut tagħna huwa mira fit-tnaqqis tal-gassi effett serra xi ħaġa li ġiet maqbula f'Ottubru sal-2030 beħsiebna naqsu il-kontribut tagħna b'40% meta mqabbel mal-livelli preċedenti. Dan din hija mira vinkolanti li tfisser li tkopri eh, setturi u sorsi ta' missjonijiet korla xi ħaġa li tista' tinkiseb biss permezz ta' ħidma fit-territorju komunitarju. Hija xi ħaġa ambizzjuża li però nistgħu nilħquha u hija konformi wkoll ma tnaqqis tal-emissjonijiet li rridu niksbu fil-ġejjieni. Din il-kisba tal-40% se tpoġġina fuq triq kost effiċjenti għal mira finali tagħna ta' mill-inqas 80% fit-tnaqqis tal-iskar domestiku fl-2050. U se nkunu dejna bitħejja tagħna tal-proposti leġislattivi biex nimplementaw din il-mira. Bħala pass ieħor f'dan il-proċess eh, il-ġimgħa l-oħra nidejna żewġ konsultazzjonijiet fil-qafas ta' non ETS. Din il-mira ta' 40% hija punt ewlin ukoll biex nimplementaw il-priorità tal-Kommissjoni biex nibnu ekonomija reżiljenti politika ambientali b'saħħitha. Il-viżjoni tagħna hija bbiżata fuq ħames dimensjonijiet: l-effiċenza tal-enerġija, suq intern, dekormanizzazzjoni, sigurtà enerġetika kif ukoll riċerka u innovazzjoni. Dawn id-dimensjonijiet huma marbutin mill-qrib li naqsu l-emissjoni tal-gassiet effett serra jilla pruwol f'dawn l-qosma kollha. Xi ħaġa li twassal ħafna benefiċċji u affarijiet li waslu l-opportunitajiet ġodda fit-kabbir Olimpijgi, issa l-viżjoni tagħna tissarra f'azzjoni. Diġà ħriġna bi pjantazzjoni komunitarju li għandu jiġi prezentat fix-xhur u snin li ġejjin. Għedin naħdmu fl-Ewropa ħna, però dan mhux dinja eh, din hija sfida globali u s-soluzzjonijiet irdu jkunu globali wkoll. U dan wassalni għat-tieni punt tiegħi il-ħidma ma l-imsiħba internazjonali tagħna eh, l-Unjoni Ewropew l-Unjoni Ewropea hija ċara fil-ħidma tagħha, però llum aħna responsabbli ta' inqas minn 10% tal-emissjonijiet globali. U dan ix-xer qiegħed jonqos għalhekk għandna bżonn ftehim trasparenti, vinkolanti wkoll mal-imsieħba tagħna. Il-ftehim il-ġdid irid jirrifletti responsabiltajiet nazzjonali fl-ekonomija dinjija kif ukoll realtajiet ġeopolitiċi u l-kapaċità tal-pajjiżi biex jikkontribwixxu għal dan il-għan kollettivament l-impenni tal-partijiet kollha għandhom wasluna biex innaqsu l-emissjonijiet mill-inqas 60% taħt il-livelli tal-2010 sal-2050. Irridu nżommu il-livelli inqas minn 2 gradi meta mqabbel ma' żminijiet preindustrijali. Għal dan il-lan il-pjan il-ġdid irid ikun inklusiv u ambizzjuż mill-aktar possibbli. Irid ikun ukoll iżom għattul ukoll għal daqstantem hemm bżonn li jkun hemm reviżjoni tal-miri nazzjonali skont id-data riċenti. Il-priorità tiegħi se tkun li naħdmu l imsaħbin tagħna biex niżguraw li nkunu nistgħu nilħqu ftejim tajjeb f'Pariġi l-aktar sfida immedjata hija li naslu għal kontributi nazzjonali permezz ta' massa kritika ta' mseħbin internazzjonali. Irdu nżommu mal-kalendarju tagħna biex nippreżentaw dawn il-kontribuzzjonijiet. Sallu l-Svizzera, il-Norveġa u l-Messiku biss, apparti aħna res u l-MDCs tagħhom. U jina nfaħħar l-Messiku għaliex dinja l-ewwel ekonomija emerġenti li għamlet dan. Grazzi ħafna Messiku. Għassa nistennew li ċina, l-Istati Uniti, eh, pajjiżi oħrajn, ewlenin biex jagħmlu bħalna u jippreżentaw il-kontribuzzjoni tagħhom dal wad Se nipprovaw naħdmu wkoll mal-imseħbin tagħna tal-G7, l-G20, il-Grupp Afrikan u l-Alleanza tal-Istati iż-żar b'mod li nirriflettu wkoll diversità tal-pajjiżi differenti dak li huwa importanti huwa li kull kontribut ikun ambizzjuż kemm jista' jkun anke meta nqisu ir-responsabiltajiet differenti tal-pajjiżi differenti. Sal-konferenza ta' Pariġi rridu nifmu biċ-ċar dwar fejn insabu b'mod li nżommu din il-mira ta' tnejn ta' żewġ gradi. Issa t-tielet punt tiegħi ir-rwol tal-parlamenti. Fix-xena globali l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità bħala mexxejjew li nifdan il-kamp. Aħna rejna li it-kabbir ekonomiku u t-naqis fl-emissjonijiet huwa kompatibbli. Dan is-suċċess kien dovut ukoll għall-appoġġ u l-ħidma attiva tal-parlamenti. Grazzi ħafna tal-isforzi tagħkom u norbot fuqkom biex tkomplu bil-ħidma tagħkom wara l-konferenza ta' Pariġi il-parlamenti kemm fuq livell nazzjonali u komunitarju se jkunu jridu jirratifik il-ġdid. Invista ta' dan jiena nħeġġixkom biex tkomplu bil-progress fil-kontest tan-negozjati. Palma minna fl-modi l-Kommissjoni se tkompli tinformakom eh, anki billi nilqgħu id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-konferenza u waqt il-plenarji biex nkunu effettivi fil-ħidma tagħna Irridu nitkellmu bleħen wieħed aħna għalkemm il-parlamenti mhumiex negozjaturi xorta waħda għandhom ambaxxaturi għall-Unjoni Ewropea fi trattattivi ma' kontropartijiet oħrajn f'pajjiżi oħrajn u għaldaqstant jista' jkollkom influenza kbira fuq ix-xena internazzjonali. Dan japplika wkoll għal dak li jiġri wara Pariġi għaliex Pariġi mhux biżejjed biex insolvu l-problemi tagħna. Nittamaw li dan ikun biss bidu biex imbagħad inkomplu bil-ħidma tagħna għal xi ħaġa aktar sostenibbli. Però il-maġġoranza tax-xogħol se jiżvolġi wara Pariġi, parlamenti kollha madwar id-dinja ukoll se jibdew jaħdmu wara dan il-punt fl-Unjoni Ewropea għandna aktar esperjenza minn oħrajn f'dan it-tip ta' diskussjonijiet il-parlamenti tagħna għandhom ħafna xi jgħidu mal-oħrajn. Dawn huma opportunitajiet interessanti għalikom u affarijiet li staw isiru anke fuq medda internazzjonali. President, onorevoli membri, bħala l-leħen ta' ċittadin Ewropew intom tafu l-sfidi li qegħdin ħabtu mawċom iċ-ċittadini fil-ħajja tagħhom ta' kuljum u tħassib ukoll għandhom għal-ġejjieni. li tibdil klimatiku qiegħed fuq qudiemnet Fost dan it-ħassib f'servej tal-Eurobarometer s-sena l-oħra, disa minn kull ċittadin, minn kull ċar ċittadin Ewropew, jisu t tibdil klimatiku bħala bħala l-akbar sfida. Problema ewlenija ċittadini u koll jaraw il-benefiċċji għall-azzjoni klimatika fl-istess survey erba minn kull ħames ċittadin qablu li l-ġlida tibdil klimatiku u l-użu tal-enerġija b'mod aktar effiċenti tista' saħħaħ l-ekonomija u żżid l-impjigi dan juri l-importanza li nitrattaw din il-ġlida b'mod ambizzjuż. Aħna l kolka maħna r rwol x'nilabu biex il-konferenza ta' Pariġi tkun suċċess u nkomplu naħdmu għal ambjent aktar b'saħħtu fil-ġejjieni. Nistenna bil-ħarqa naħdem magħkom. Grazzi ħafna. So to be. Grazzi ħafna, grazzi kummissarju tal-li zammejt mal-ħin. Issa nixtieq nadi il-mikrofonu l sur Henry Cox, il-Viċi President tal-Kamra tad-Deputati ġewwa l-Lussemburgu. Ah, ah oui, je commence encore une fois. Sur Kommissarju, kollegi, President, Sinjuri, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom għal din l-istedina u għal din l-opportunità. Meta mela ħajkolna COP21 il-Lussemburgu ħajkollu l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea permezz skambju ta' opinjonijiet permezz tal livelli kollha politiċi u ċivili Lussemburgu se tisħaq fuq eh, il-fatt li Pariġi trid tkun eh, irridu nkunu preparati għalih importanti li naslu għal ftehim vinkolanti u dinamiku koll ħalli ma nippermettux li d-dinja tkompli tissaħħan biktar minn żewġ gradi Celsius. Iva nafu li COP21 se jimmobilizza mhux biss eh, kapiet ta' statu ta' gvern imma soċjetà ċivili fi summit ta' New York settembru tal-2014 aħna rajna l-ewwel Marċ dinji għal-klima bi kien hemm ġrajiet fiktar minn 2500 ibliet fl-Ewropa fiktar minn 130 pajjiż miljoni ta' persuni talbu l-kapit ta' statu u tal-gvern sabiex jihdu azzjoni kuraġuża għalhekk viżjoni lejn Pariġi il-kuxjenza qed tiżdied fost il-politiċi fost iċ-ċittadini madwar id-dinja u se jkun hemm mobilizzazzjoni ġdida fuq livell dinji imma peress li għal ħafna snin il-kapit ta' statu ta' gvern mar nexxinhomx ifaslu ftejn vinkolanti fuq il-klima l-isforzi sabiex il-klima tkun imħarsa jitkatru kemm fuq livell reġjonali, lokali permezz tal-awtoritajiet lokali, soċjetà ċivili, ħafna NGOs u għalhekk li l-ewwel punt li nixtieq nisħaq fuq u hawnhekk huwa l-ħtieġa li ninvolvu s-soċjetà ċivili kif ukoll il-gvernijiet lokali u reġjonali sabiex nimplementaw kull tip ta' ftehim. Irridu aħna nħeġġu inizjattivi mill-bidunet mill-ruq rridu aħna insaħħuhom il-parteċipazzjoni attiva ta' ċittadini tagħna qed jiżdiedu ġifieri fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima dawn qed jisfurzawna sabiex biex noħorġu bi oqsfa leġislattivi ġodda u regolatorji sabiex nixprunaw l-isforzi tagħhom. Id-dekarbonizzazzjoni tas-sistema tagħna tal-enerġija u l-produzzjoni sigura se titlob ukoll demokratizzazzjoni tal-enerġija tal-produzzjoni tal-enerġija, l-produzzjoni tal-enerġija li tkun diċentralizzata, dekarbonizzata u Sigura wkoll għal-ċittadini tana u għal-ċittadini tana. Tini punt, rridu aħna nsibu l-esperienza eh, u l-ispirazzjoni mill-esperienza lokali u reġjonali sabiex nixbu saċess l-autoritajiet lokali u ma rep l-amministrazzjonijiet u se jkunu l-ewwel li se jaraw jekk l-istrateġiji se qed jaħdmu u sabiex ikunu jistgħu jemendaw hemm jekk ikun hemm bżonn l-esperjenza li eh, l-autoritajiet lokali pionirja żviluppaw f'dan il-qasam kif ġi organizzat fl-1990 permezz tal-Alleanza tal-Klima jew iktar reċentament fil-Konvenzjoni tas-Sintki jew inkella il-Network um, Transition dawna saħ eh, u fuq l-aspetti l-prinċipali ġifir l-affarijiet li rridu namlu sa biex eh, dawn il-programmi ta' azzjoni jkollhom suċċess għalli niġġieldu kontra tibdil eh, fil-klima sa biex naċertaw is-suċċess ta' kull tip ta' inizjattiva e programm jew ftehim dwar il-klima rridu aħna nabbandonaw għanijiet vagi politiċi u rrid ikollna miri tanġibli li nistgħu nkejluhom ħalli bekk inkunu nistgħu nkejlu s-suċċess tagħna. Mbagħad irridu niżviluppaw pjantazzjoni koordinat li jippromovu il sinerġi strategiji u li ma jipermettux ukoll inizjattivi iżolati li xi kultant l lil xulxin u t-tielet punt iridu aħna nassiguraw li l-politiki tagħna jkunu konsistenti billi negarantixxu rabta bejn il-mira isa l emissjonijiet u l-programmi l-oħra u l-għanijiet politiċi li għet eh, nipruvaw nikonformaw maħħom, per eżempju, s-saxħa l-ekonomija l-kwalità tal-ħajja, umbat il-raba punt irridu nassiguraw li ċittadini oħrajn jihdu xsem u li waqfu kooperazzjoni, sħubijiet Aħna unbat l punt irridu namlu monitoraċ regolari tal-rizultati irridu eh, nemendaw l-istrumenti programmi skont il-bżon fil-Lussemburgu. Aħna votajna fuq liġa fil-30 ta' settembru tal-2012 ħalli eh, patta dwar il-klima jieġi waqaf mal-autoritajiet lokali. Palissa hemm 93 mill-105 autorità lokali tal-Lussemburgu eh, u maħadu inizjativa sabiex iġġieldu kontratti dibi ta' klima. Il-lanijiet ta' din il-liġi u ma li jisaxħaħ ir-wol li dawn l-autorizajiet ikunu ta' xempju għall-oħrajn li jitnaqsu l-emissjonijiet mill-gassijiet li kawżaw l-effett serra u li jitnaqsu kol il-kontijiet tal-dawlu tal-elettriku fl-autorizajiet lokali, specialment għall-infrastruttura tal-autorità lokali u għadjar aħna nishtuqu nistimulaw nirspurnaw l-investimenti lokali u reġjonali kif ukoll it kabbi u l-postijiet ta' xogħol. Ġifieri dan huwa kuntratt patt dwar il-klima li jinkludi rekwiżit li l-autoritajiet lokali jipparteċipaw fil-European Energy Award u li waqfu tip ta' sistema ta' kontabilta tal-enerġija umbat pala skambju il-gvern se jigarantixxi appoċċ finanzjarju kif ukoll għajnuna teknika din il-liġi issa hija vinkolanti fuq eh, kważi kull livell għall awtoritajiet lokali tagħna u se jkunu jistgħu jingħaqdu mal-Covenant of Mayors. U tielet punt dan qed jikkonċernana direttament bħala membri tal-Parlament Ewropew u membri tal-Parlamenti Nazzjonali aħna għandna eh, responsabilità ċiviku u rwol importanti li x'naqdu bħala leġislaturi u dawk li jirrappreżentaw il-poplu u għalhekk il-Parlament tal-Lussemburgu iddeċida fl-2014 sabiex iwaqaf sottokomitat li se jfoka fuq l klima u l-enerġija. Issa qed janalizza s-sitwazzjoni tagħna e, dawk l-affarijiet li kellhom suċċess il-parlamenti tal-politika tagħna tal-klima u dan se jipproponi wkoll mezzi kif nistgħu nimxu l-qudiem fil-futur u strumenti addizzjonali. Aħna nippjanaw li norganizzaw qabel is-sajf dibattitu ta' orientazzjoni par rapport jiena se nkun ir-rapporter fil-Parlament tagħna sabiex insaħħu l-isforzi tal-Lussemburgu sabiex jiġilet kontattibilità tal-klima sabiex ukoll jitwaqaf il- klima il-korretta sabiex Pariġi jkollu suċess u rritu kolna liġi orizzontali sabiex nħarsu l-klima tagħna u sabiex u wkoll monitoraġġ parlamentari tal-politika tal-klima u hawnhekk jena nixtieq nifraħ lill kollegi finlandidi tagħna li ma setaw xie jattendu din il-għallum peress li kollom l-elezzjoniet parlamentari taħħom iktar tard dan ix imma huma vitu għaw fuq liġi fil-bidu ta' Martu liġi li tinkludi rwol ta' monitoraġġ għall-Parlament nifsu ġifiri nixtieq nifraħ l Finlandja. U aħna se jkollna suċċess biss jek aħna se u ruħhom jekk ruħna jekk nagħmlu kontribuzzjonijiet jekk nidu azzjonijiet kredibbli u għarrek irrid nkunu vera kontenti dwar l-impenn li ħadet l-Unjoni Ewropea li eh, diġa' eh, dan l-impenn qed jiġi implementat l-Unjoni l-Unjoni diġa batet il-pjan ta' kontribuzzjoni l COP21 u dan għadri deċis fil-summit ta' Riga, l-INDC. Naqis ta' millin għas 40% tal-emissjonijiet tal gassiet li kawżaw l-effett serra sal-2030 meta nqablu mal-livelli tal-1990 eh, u u limit eh, u li nżom u koll it-tisħin ta' dinja taħt il-limitu ta' żewġ gradi Celsius u importanti li kull pajis ikun jista' jippubblika l-kontribuzzjonijiet tiegħu mill-aktar fis possibbli hekk kif qed navaġinaw il-Summit ta' Pariġi, il-membri tal-Parlament u l-politiċi in ġenerali Aw, pala membri tal-parlament, aħna u kol għanna responsabilta kbira xnaqdu sa biex nħarsu il-miri tal-Europa permezz ta' vuċi unika għarridu nevutaw aħna dizgwita politiku xikultant dan ikul bis e, nazjonalizmu li jidajf il-pozizjoni tana ta' negozjati waqt taħdidiet. Aħna irridu u kol insaxħu e, u nisqu fuq il kapacita ta' innovazzjoni tana peress li għanna l-oddo tana teknoloġiji li se jinaqsu l-emissjonijiet l-istess għal ħafna mill-affarijiet li ġew imħabra dwar l-appoċċ finanzjarja għal pajjiżi li qed jiżviluppaw il-finanzjament tal-klima dan irrid ikun fattur prinċipali fil-ftehim ta' Pariġi jekk aħna nixtiequ niksbu antana ta' li eh, tisħin ma jaqbis żewġ gradi Celsius u għandna nappoġġaw il-miżuri ta' adattament u rridu aħna nimxu lejn ekonomiji sostenibbli bi emissjonijiet vera baxxi tal gasijiet li kawżaw l-effett sera u sabiex is-soċjetajiet tagħna jiġġieldu kontra t-tibdil tal-klima. Qed nitamaw aħna li l-summit ta' se jkollu ħafna saċċessu li se jkollu kol suċċess lejn il-protokoll eh, eh, li se jkun suċċessur tajjeb ukoll għall-protokoll ta' Kyoto. Grazzi ħafna. Issa nistgħu nibdew bir-rowel round ta' mistoqsijiet ħanaddi minnu fih għal mistednin tagħna ġifiri eh, membri tal-parlamenti nazzjonali. Sur Jesus Ruiz Ruiz, il-President tal- kumitat dwar l-ambjent u tibdil klimatiku tas senat u naddih il-mikrofonu rridu niftakru li rrid infakkarkom li hemm żewġ minuti għal kull mistoqsija. Gracias, muy buenas tardes. Grazzi ħafna. L-ewwel net bil-permess ta' kulħadd nixtieq insellem b'mod kordjali lil ħabib tagħna u saftet ilu Ministru wkoll tal-Agrikoltura ta' Spanja, ġifieri l-Kummissarju Arias Kanjete, nixtieq nixraqlu kull suċċess taħt il-ġestjoni tiegħu, ħidma li tkun ta' benefiċċju għal kulħadd mhux biss lill-Ewropej. Jiena nixtieq nistaqsi l-Kummissarju, aħna smajna dwar eh, ir-rwol li l-Unjoni Ewropea għandha f'dan il-qasam u li kalla fl-modi li kalla issa u li bla dubju tixtieq timpenja ruħa għal ġejjini l-akbar ammont ta' pajjiżi possibbli. Però hemm referenza wkoll l ħtieġa li l-Unjoni Ewropea b b'mod aktar wiesa wkoll b'mod li jkun hemm diplomazija globali f'dan il-qasam. Però l-mistoqsija tiegħi hija din. Il-Kummissarju ma jaħsebx li huwa importantissimu li naqdu l-politika settorjali kollha tal-Unjoni Ewropea, dik ekonomika, industrijali per eżempju, l-aspetti kollha marbutin mal-politika enerġetika b'mod li dawn il-miri ta' tibdil klimatiku mbagħad eh, realment eh, ikunu miri validi għaliex l aħħar mill-aħħar it-tnaqqis ta' emissjonijiet Mhix xi ħaġa li nistgħu nagħmlu aħna b'mod iżolat, hija xi ħaġa li tqisa b'mod b'mod usa wkoll. Eh, xi ħaġa li ma nafx forsi xi kultant nittrattaw b'mod iżolat, però naħseb li xi ħaġa bħal din għandha tkun parti mill-politika globali tal-Unjoni Ewropea. U naħseb li dan għandu jkun il-modell li nadottaw aħna. Naħseb li kolħat jiġbet ħabel wieħed f'dan ir-rigward, grazzi. Thank you very much. And now... Grazie ħafna. Is-sur Michael McCarthy, il-President tal-Kumitat tal-Ambjent eh, fl-Irlanda. Għandih il-mikrofonu għal 3 minuti. Grazie ħafna President. Iva l-Irlanda tirrikonoxxi eh, din l-sfida kbira eh, ġifir ta' tibdil tal-klima bħala l-ikbar eh, fost l-ikbar sfidi ta' dan is-seklu u jekk ma nieħdux azzjoni dan ħejkollu ħafna impatti negativi fuq il pajzi kollha l-Irlanda. Iva għandha ħafna vulnerabilitajiet inkluż dedit u telf ta' assi tal-kosta minħabba il-fatt li qed jżidu l-livelli tal-ilma u bi ħafna riskju tal-arar u tibdilitu ukoll fil- Ehm, mal-tempati eh, u r-rata tagħhom u eh, l space involuti kif ukoll it-telf eh, ta' siti ekoloġiċi għalhekk jiena naħseb li vera importanti li l-Unjoni Ewropea tikkomunika l-viżjoni tagħha l-ftehim fi ġiet Pariġi ta' Deċembru li jkun ambizzjuż inklusiv u li jsib mezzi kisa biex ikun hemm massimizzazzjoni tal-partiċipazzjoni mill-partiti kollha għalhekk f'dan ir-rigward aħna vera nilqgħu il-pjantazzjoni dwar il-diplomazija tal-klima li jirrikonoxxi l-importanza tal-awtriċ tal-Unjoni Ewropea f'din is-sena ferm importanti. Jekk mm, il-ftejm se jista jippermetti l-partiti kollha sabiex huma jieħdu triq lejn l-iżvilupp sustainabli sabiex jagħtu ċertezza li l-atturi kollha aħna nasbu nikkontrollaw li dan il-ftim il-dritt irid ikun vinkolanti fuq livell eh, legali irid ikun eh, jinkludi impenni kollha ta' mitigazzjoni għall partiti kollha b'konformità mal-lanijiet il-pożizzjoni tagħna tal-Irlanda ġifieri dwar il-klima diġà kien hemm bil fuq li huwa ambizzjuż imma realistiku għal 2050. Aħna qed li jinnaqsu l-emissjonijiet tal CO2 bi 50 20% meta nqablu ma' livelli tal-1990 eh, sal-2020 u se naħdmu fuq setturi kollha qed nimmiraw sabiex ikollna approċċ ta' neutralità fil-karbonju eh, u qed ninkludu eh, oqsma pal-foresterija u aħna se naċċertaw li l-produzzjoni tal-ikel b'mod sostenibbli ma jiġix kompromettit. U mbagħad għandi mistoqsija għal Komissarju Kanjete, u għasa jgħamil l-almu tijaw sabiex jaċerta li l-kontribuzzjoni ta' setturi tal-agrikultura tal għat netkellem dwar neutralizzazzjoni fil-użu tal-korbon dan li jkun irrikonoxxuta fi taħdidi tal-futur. Wis nis li jgħatibatu l-ġuħ fil-ħajja taħħom ta' kull-jum u eh, li rridu jihdu eh, għasa eh, bejn il u li tritiħu azzjoni bejn il-sigurtà tal-legal u l-mizuri eh, dwar il-tibdil tal-klima. Nafu eh, ġifiri, jem diġa jeżistu medelli ġifiri fejn hemm inqas użu tal-karbonju, ma nafu li jekk dan jiġi introdott f'pajjiżi oħrajn, forsi hemm min jista' jiddeċidi li jaħdem fi pajjiżi oħrajn li jużaw ħafna karbonju, imma li l-prezzijiet ikunu iktar baxi. Is-Sinjor Gorsisa njantelaws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 konferenza tagħna tal-lum. Il-Polonja se tappoġġa kull tip ta' ftehim li se jwasal għan inqas missjonijiet u se jiġilet kontra il- likiċ tal-karbonju, imma dana ma jistax jinkiseb minnajr ftejim mill-imsieħba tana ekonomiċi il-prinċipali għalek il-vuċi tagħhom u l-parteċipazzjoni tagħhom Pariġi vera importanti aħna se nappoġġaw ukoll kull tip ta' ftehim, kull tip ta' ftehim li jista' jkun taqsira tal-isforzi tal-pajjiżi kollha li faħar mill-aħħar se wasal għal tnaqis fit-temperatura bi 2 gradi Celsius imma dan sfortunatament mhux ħajkun possibbli għas COP ta' Pariġi irridu aħna naraw eh, li ma aspetti li jistaw jixprunaw jeżistu u l-affarijiet li huma importanti għal tnaqqis fl-emissjonijiet. L-annessi ma tantx huma realtà u qed jiġu koperti numru limitat ta' pajjiżi kull tip ta' impenn se jikkontribwixxi eh, lejn il-leakage tal ta' CO2. Dan il-ftejm umbat jista' jippermetti l-introduzzjoni ta' regoli partikolari għal numru limitat ta' pajjiżi bi eh, numru ikbar ta' pajizi oħrajn. Grazzi ħafna għal Parlament Ewropew Joe Linen. Grazzi ħafna, grazzi President. Iva vera ħaġa pozittiva li nistgħu niltaqa' ma' parlamenti oħrajn peress li din it-trasformazzjoni kbira tal-ekonomija tagħna u s-soċjetà tagħna sabiex ma nippermettux it-tibdil fil-klima dana jitlob eh, pjanijiet eh, fl-istati membri kollha, hemm xi stati membri li diġà bdew u issa Ah. Il-mira ta' Pariġi hija li konna ftehim illi jorbotna u li nilħu bekk eh, permezz li għaw il-miri li nishtiqu. U għalek nistaqsi, xinu huwa possibli li aħna nilħu anka fil-rigward ta' din il-perspettiva li aħna nkunu marbuti mod vinkolanti hemm bżonn ta' sistema illi anka tiġi evalwata minnaħa rapporter u li kolla miri minimi. jekk uh, dawn uh, il-midi fl-aħħar mill-aħħar ma jitlaħqux uħol u uh, bħal vojt. Irridu naraw kif anka waslu dan il-messaġġ fuq livell nazzjonali u barra minn hekk illi anka nikkomunikaw dan il-messaġġ l pajjiżi li qed jiżviluppaw kif ukoll lill-Istati Uniti. Kif nistgħu aħna Eh, nilħu dawn il-miri jekk inwarbu il-ftejim ta' sħubija li jista' jkun f'dan ir-rigwardi. Mbagħad hemm l-element ta', ta finanzjar. Kif ser nitrattaw dan eh, l-aspett eh, ġewwa Pariġi? Dan huwa punt kruċjali li għadu pendenti hawnhekk quddiemna. Franz Antersteller, Bundesrat Germany. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Sur President, Kommissarju, naħseb illi intom ressaqtu minnaħatakom il-punti ewlenin ta' din istrateġija, punti illi rridu resquna lej futur aħjar. U li anka jkonna permezz tagħhom rwol eh, ta' tmexxija. Rridu naraw kif uh, nistaw nistanaw iktar sabiex verament nilħu l-għaniet li nishtiqu. Il-miri tal-2030 naħseb li għadhom u wisa wis irridu verament nindirizzawhom, irridu eh, nindirizzaw dan is-suġġett tal-protezzjoni tal-klima fuq livell globali u anke nindirizzaw dan it-tip ta' diffikultajiet. F'dan il-kontest għanna wkoll bżonn ta' tibdil fil-politika tal-enerġija tagħna fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk xaqt nistaqsi lill-Kommissjoni x'inhi lesta illi tagħmel anke fir-rigward tal-2050 fil-mili tal-2050 sabiex l-emissjonijiet jaqgħu għal 58% u 90% lest li nitrabtu b'dan barra minn hekk għandi mistoqsija oħra l-inħas li importanti ħafna kif l-Unjoni Ewropea ser eh, tindirizza dawn il-loopholes sabiex eh, il-miri tal-Unjoni Ewropea verament eh, jittihdu bis-serjetà anka fir-rigward ta' kif pereżempju sir x'inhu l-approċċ għal ħażna tal ta' dan it-tip ta' missjonijiet anka barra mill-pajjiż ċenaw. Grazzi ħafna, Sur Antonio Ramos Preta, il-President tal-Ambjent tal-Pjanar Territorju u l-Gvern Lokali tal-Portugal. Obrigat, Grazie ħafna, President. L-Unjoni Ewropea, Iva, dejjem ħadmet ħafna sabiex tħares il-klima fi dawn l-aħħar snin, aħna ħadna ħafna sforzi il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, il-Kunsill, kif ukoll l-Istati membri huma komplu jgħidu li din il-kwistjoni ta' tibdil tal-klima mhux biss kwistjoni dwar l-ambjent imma kwistjoni ukoll tal-ekonomija, l-etika, aspetti morali, saħħa pubblika, kif ukoll kwistjoni soċjali u ta' sigurta dinjija. Kwistjoni li ma tistax tiġi solvuta minnar solidarjetà wisa minnar ma kulħadd jirrikonoxxi eh, il-riżultati ta' xjenza. L-Unjoni Ewropea dejjem dinet kienet soft eh, power imma li tista' tkun ta' eżempju aħna nemnu li l-Unjoni Ewropea trid tkompli tagħmel hekk, trid li tkun ta' eżempju fuq livell nazzjonali li titħares din l-dejja sabiex jitnaqsu l emissjoni ta' CO2 sa' 8% sa' l-2050 imma fl-imkien ma' l-imsieħba dinija aħna irridu qabel ma' nikolorbaw irridu aħna insolvu il-problemi li jeżistu fil-pajjiżi ta' individwali. Mistoqsija għalik sur kommissjari fil-fema tiegħek l-Unjoni x'għandha bżonn tagħmel speċjalment fost taħħa ġifiri l efficienza tal-enerġija. Mek aħna mux għet jirna xilna niksbu l-anijiet għalek skont il-Komissjoni xirridu jamlu il-pajizi sabiex u ma jiksbu l-anijiet li aħna fassalna it-tieni punt tiegħi. Qed nisimgħu ħafna dwar ftehimiet vinkolanti li f f'Pariġi Jiena naħseb li ħan nispiċċaw deluzi kif konna deluzi aħna f'Kopenhagen għalhekk sur kummissarju nixtieq nkun naf dan minn għandek jiġifieri mela fih dan il-ftimti eh, il-ġdid eh, fil-fema tiegħek dan il-ftehim m'għandix eh, jikonsidra realtajiet differenti, xinu ma l-aspetti legali li jisodisfaw liktar l-interessija tal-Unjoni Ewropea u sabiex ma nitilfux laqas il-kompetizzjoni fuq livell dinji. Grazzi ħafna. Sir Perik. Signora Perik. Grazzi ħafna. President, jiena naħseb li dina xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha imma ċittadini, il-kumpaniji u kulħadd eh, irrid ikun konvint. Punt vera importanti. Rridna naraw l-affarijiet li huma l-verità u dawk li le aħna għanna bżon nkunu nafu li ċifri qed naħdmu fuqhom huma korretti. It-tieni punt, il-leġislazzjoni mill-biodiversità, il-klima, għanna e, karti, dokumenti, ħafna leġislazzjoni, u għemmin jara li tantem leġislazzjoni ma nafx kif saħa japplika li u li l-NGOs u koll involuti, l-industrija, l-agrikultura, t-nadmu ħafna fuq fl-Olanda, ma jimbat inħares lejn il karotza u nar li jem problemi għammek. Grazzi ħafna. Signora Fabian Kelle, membru tas Senat Franċis. Grazzi ħafna, grazzi President Flimkien ma' sur Lekont nixċi uh, aħna nesprimu determinazzjoni ta' Franza ma' l-istati membri sa' kolla sa' biex tikkonforma mal-impenni tagħha l-klima dan wa unur għal pajjiż biex jospit li se jospita COP 21 ġifier il-konferenza ta' Parigi. u dan jagħmel eh, parti mill-kunsens wiesa fi Franza u tnettamaw li se naraw ukoll f nafsinhar fl-Ewropa kollha ġifieri sabiex eh, aħna meġu l-azzjoni tal-klima eh, għal-futur. Għanna mistoqsijiet kemm għal-Kummissarju kif ukoll għal-kallima l-oħra. Kummissarju, inti tista' tgħidilna Inti tista' tkellimna dwar din id-diplomazija ambjentali li għadek kif tkellim teqfuqa? inti eh, tista' tgħidilna jkunu l-azzjonijiet tiegħek u eh, l-azzjoni tiegħek u l-azzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew kif dawna jistgħu nistgħu nlaqgħu ma l-azzjonijiet tal-parlamenti nazzjonali u x'rex messaġġ aħna se nabatu minn dawn il din il-konferenza għal dawk il-pajjiżi li inqas eh, żviluppati ġifieri dawk li ħajibatu doppju qed naħseb jiena dwar il-kontinent Afrikan, ġifieri l-Afrika ċentrali u kol u l-Amerika tisfel. Umbat eh, b'mod iktar prattiku nixtieq immur lura għal kummenti ta' Sir Langen. X'inhi dimensjoni prattika ta' dan il-font eh, favur l-ambjent eh, li ġi mħabbar? mod brillanti eh, biljun mid biljun euro xe tkun ir-realtà u l-aħħar mistoqsija tiegħi waħda vera pratika aħna ferm kuntenti eh, li qegħdin eh, hawnhekk ola flimkien f'din il-konferenza interparlamentari aħna se nivvotaw fuq stqarrija komuni li ħataddi fl-aħħar ta' din il-ġurnata li se tinkludi xi idejat li l-kol kemm aħna qbilna fuqhom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 Naħseb illi l-Unjoni Ewropea trid tagħmel iktar f'dan il-qasam kif qed nitkellmu, ma naħseb illi nagħtu wkoll eżempju tajjeb ukoll eh, fuq oħra fosta manka il-protezzjoni tal-klima. Naħseb illi minnata tal unjoni Ewropea rridu nagħmlu min kollox sabiex inkomplu nimbuttaw favur dan ir-rwol ta' tmexxija. Tittamil dan mod konkret u mhux biss tniedi ehm, ambizzjonijiet eh, li jkunu diffiċli nilħquhom. Mingħata l-Ungarija aħna interessati illi nistinkaw biss bisħieħ biex il-tisħin fi klima jibqa taħt it-tnejn iż-żewġ gradi u aħna naħsbu illi anka minn tal-Unjoni Ewropea dun du konsiderazzjoni l-element ta' kompetizzjoni. Fl-Ungerija aħna ninsabu kontenti illi l-Unjoni Ewropea taħdem bisħieħ f'dan ir-rigward u ħirqana wkoll inattendu anka laqad bilaterali sabiex nagħtu l-kontribut minna ħatana u naraw illi l-laqgħa Pariġi tkun waħda ta' suċċess. l-sforzi eh, diplomatiċi u kol tajna kasom bis-serjetà huma importanti anka li eh, nkunu valuti bis-sħieħ. Il-parteċipanti kollha fil-konferenza għandhom jagħtu kontribut u l-Unjoni Ewropea għandha tkun parti attiv mill netwerk diplomatiku fuq livell globali sabiex f'dan il-mod nħu suċċess li aħna nixtiequ mill-laqa ta' Pariġi. Grazzi ħafna. Kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Sur President. Kif semma l-Komissarju eżattament fil-bidu aħna qed nimira għal tnaqqis fil-emissjonijiet tal-karbonju u għana responsabilta storika fidejna. Jina unek ser nifoka l-iktar, mux fuq kif għandu jiġi finalizzat il-ftejm ta' Pariġi, ma naħseb illi il-maġġoranza tagħna hawnhekk jistgħu jaqblu fuq il-forma finali tiegħu. Għanija aktar interessanti illi naraw kif nistgħu nieħdu l-aħjar minn din l-opportunità anka wara l-problema li affaċċajna s-snini l ġewwa Copenhagen. U navitaw li nerġgħu nidħol fl-istess sitwazzjoni. Jiena kont preżenti fil-kop li għadda flima fil-Peru u rajt bitċar illi la kemm il-darba id-dinja sinjura miex lesta illi tħalla sabiex tikkompensa tibdil fil-klima il-pajizi iktar foqra biex impoġġijak mumiex lesti li ċedu minnaħa tagħhom. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi l kummissarju huwa jekk għandux pjanijiet konkreti sabiex namlu progress fej id-dinja sinjura u dik iktar fqira jifqu milli jattakkaw il-xulxin u qed iżommu lura milli jilħu soluzzjoni anka permezz ta' Pariġi. Naħseb illi għandhom ikunu l-pajjiżi l-iktar sinjuri fid-dinja illi jagħmlu l-ewwel pass u nagħmlu l-iktar progress għal ftehim ġewwa Pariġi. Sinjura Gergens, membru tal-Kummissjoni ta' l-Ambjent fil-Parlament Belġan. Grazzi ħafna. Naħseb li huwa importanti ħafna illi l-Unjoni Ewropea tniedi mira ambizzjużi l-Kommissjoni qiegħda tagħmel dan u qed naraw dan għaliex anke fl-Unjoni Ewropea qed naraw li ċertu stati membri għandhom bżonn ta' daqatit sabiex anke innidu dawn il-miżuri sabiex fl-aħħar mill-aħħar innaqsu l-emissjonijiet. Naħseb li huwa interessanti wkoll li nimplementaw l-odda kollha li għandna sabiex ma jkonix ċertu bizzat meta aħna nieħdu dawn it-tip ta' miżuri. U għatajjeb illi ikonna din l-odda fidejna sabiex nimxu l-qoddim. Irridu nindirizzaw ukoll standards ambjentali li huma forsi ta' livell iktar baxx. Xtaqt ukoll nisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm konsistenza bejn loqsma politiċi differenti fuq livelli differenti, lokali, Ewropej, nazzjonali, internazzjonali. Kull stat membru rrit jagħmel dak kollu li jista' m'għandniex nistennew l-pajizi eh, li qed jiżviluppaw jew dak li huma aktar foqra sabiex jagħmlu dan il-pass għaliex huma l-iktar li qed ibatu fl-aħħar mill-aħħar. Qed jaraw emissjonijiet dejjem ogħla, temperaturi dejjem iktar għoljin u għalhekk tajb illi aħna nieħdu azzjoni ma nħallux kollox jikrolla u ma nistennewx wisq minnaħa ta' dawn il-pajjiżi li huma aktar foqra. Xaqt li anka nismu minnaħa tal-Kommissjoni kif ser tindirizza l-element ta' diplomazija. Anka kif ser negozja anka fil-kuruturi Eh, tal-konferenza ta' Pariġi. għana nisma il-tuġibit tijak. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Bluner, il-President tal-Kumitat tal-Parlament Nazzjonali tal-Awstrija. Grazzi ħafna, Sur President. Illi aħna għanna eh, bżon ta' ftejim ambizzjuż eh, u fuq livell globali hija xi li naqblu fuqa dan huwa fatt u importanti li aħna nibqgħu nimbottaw lejn din il-kisba u anke għalhekk nagħmlu x-xogħol tagħna ta' preparazzjoni mod tajjeb. Kulħadd għandu responsabilità hawnhekk u naħseb li anke l-politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea tista' tagħmel tilab rwol importanti hawnhekk. Sabiex anke tindirizza eh, dawn il-loopholes li jista' jkollna. Għawnek kiena għet nattendi bħala ex parlamentarju eh, Ewropew kif ukoll rappreżentanta ta' ċittadini u għalhekk sur kommissarju inti referejt illi x-xogħol tagħna wara l-kop huwa illi nimplementaw id-deċiżjonijiet li ngħaddu ratifikazzjoni naħseb li nistgħu naraw daqsxejn differenti għaliex naħseb anke bħala eh, parlamentari x-xogħol tagħna jibda minn issa huwa id-dmir tagħna illi anka e, fil-pajjiżi tagħna nibqgħu nimbuttaw e, favur miri ambizzjużi u naraw li dawn verament ikun jistgħu jintlaħqu. Naħseb illi kulħadd għandu jagħti kontribut jekk finalment nixtiequ nilħu dan il-ftehim. Xaqt nagħmel appell lilkom il-koll il koll bħala parlamentari intom sabiex iġorru din ir-responsabilta eh, anka fi preparazzjoni tal-kop sabiex l-aspettativi tagħna verament ikunu għalin. Sir Eric out, Sir Eric out. Verament qed napprezza din id-diskussjoni anka mal-kollegi tagħna tal-Parlamenti Nazzjonali li għandna bżonna din sabiex nilħu dak li nixtiequ. Tħassib tiegħi huwa li hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq leġiżlazzjoni ambjentali u nafu eh, ukoll illi <laughs> apparti l-element ambjentali il-finanzi se jħollu jorbtu kollox ġewwa Pariġi. Nasab il-Kommissjoni qiegħda pożizzjoni daqsxejn prekarja għaliex tagħmel x'tagħmel jekk aħna mussar nippreżentaw pakkett finanzjarju tajjeb mussar nilħu dak li rridu. Jider illi għandek fuq naħal waħda l-ambjent, in-naħa l-oħra għandek il-finanzi, u donnu il dakollu kollu li jista' jġib il-żewġ naħat flimkien qegħdin nanjorawh. Jekk aħna mussar nilħu dawn il-miri sal-2020 se nitilfu l-kredibilità. Nistgħu niddiskutu kull qasam politiku li tridu, però jekk musser nilħu dan il-ftehim mhux nirpu l kredibilta U għattajjeb illi dan il-messaċ anka jasal il-parlamenti nazjonali għalix huma il-ministri tal-finanzi illi qed u l-problema u mhux il-ministri tal-ambjent. Għalhekk irdu naraw illi f'kull parlament nazzjonali ikun il-Ministru tal-Finanzi forsi li attendi ġo Pariġi u mhux dak tal-ambjent. Naħseb li dawn il-ministri għandhom bżonn jattendu sabiex anka u ma stess jirrealizzaw situazzjoni. Naħseb li l-Kommissjoni xitħalla u weħida f'dan. Aħna wkoll nafu illi musser nilħu l-weddiet fil gwarta ta' żewġ gradi. Pariġi ma tkun biżejt, ġifiri l-Ewropa għada qed taffaċċja sfidi kbar anka eh, fir-rigward tal-2025, avolja niddiskutu nimmiraw l-2030 għalfejn qed tagħmel dawn l-ostakli l-Ewropa. Naħseb illi sar nidħlu f'sitwazzjoni fejn ser neħlu għal 15-il sena li ġejjin u mhux se l-miri ta' żewġ gradi. is Van Veldover il-membru tal-Komitat Ambientali fil-Kamra tal-Rappresentanti tal-Olanda. Grazzi ħafna, aħna konxi ta' riski fil-gwar ta' tibdil fil-klima għal-inqas minna tal-Parlament Olandiż. Aħna bdejna mill-iħnet u mixin il-fuq, għet naħdmu kol fiħdan il-protokoll ta' Kyoto, imma naħseb illi hawnhekk ukoll ma rridux nifqu sal-wediet iridu naraw il-miri dak li verament qed inwettqu. Rridu nkunu ta' eżempju mhux biss fl-Ewropa imma wkoll fuq livell globali. L-Kummissjoni Ewropea kif ser taċċerta illi l-Istati membri ser ħalsu il-kontribuzzjonijiet tagħhom? u sar mill-isforzi tagħna fin-negozjati internazzjonali kif eh, sar naraw illi dak kollu li eh, jiġi kontribwit eh, jirrifletti dak li għanna bżonn. nawgura kull suċċess lill-Presidenza fil-indirizz taħħa ta' dan lejl aħħar tas-sena u Ek kif nibqaw niblu l-Presidenzi tal-Unjoni Ewropea l-kontinuità li aħna bżonn eh, dejjem titpoġġa fiktar periklu. il kummissjoni kif se tindirizza dan u eh, kif se tikkontribwixxi l-Ewropa għal dan. Biex nikkonkludi, l-arfin li għanna teknoloġija l-sforzi kif jistaw jajnuna sabiex anka nejnu pajizi oħra jilħu l-miri li għanna. Thank you, and now Mr. Uh, Mirko Busto is member. Is-sur Mirko Busto li huwa l-membru tal uh, kumitat fl-Italja. Grazzi. Jina naħseb li f'dan il-waqt it-talba għal tnaqqis drastiku li għanna qoddimna hawnhekk uh, fuq talba tal-IPCC timponi bidla sinifikanti, bidla importanti l-IPCC għada għada it-qisna vizavi eh, il-xenarju l-aktar negattiv. Eh, minn din il-perspettiva, aħna naħsbu li ma nistawx nilħu l-għaniet tagħna tnaqqis daqshekk ambizzjuż biss permezz ta' aktar effiċjenza enerġetika u użu effiċjenti tar-riżorsi. Dan huwa strument importanti, però mhuwiex dan biss li għandna nagħmlu, naħsbu li dan huwa l-waqt li niddiskutu is-sistema tagħna, sistema produttiva u ekonomika. U għal daqstan, jiena kon qed nisma' l-intervent eh, aktar kmieni fejn issemma l-approċ bottom-up nibdlu wkoll id drawit u l-istili ta' għejxin ta' ċittadini. Il-politika, speċjalment fl-Italja, tilfed din il-ħila li jitindirizza li ċittadini u koll. U għal daqstant, xtaqt namel referenza importanti u koll, xaħġa li tissemma f'ħafna studji eh, anki brabta mal-likel. Et kabbir tal-bejjem per eżempju jammont tal-14.5% tal- ta' tisħin, nistaw naraw ukoll xejrid ta' żieda ta' konsum ta' bejjem se twassalna biex naqbżu iż-żewġ gradi sal-2014 u kien hemm ukoll stħarriġ li urina li fl-2070 il-produzzjoni tal-ikel se twassalna biex noqorbu lejn iż-żewġ gradi. Anki jekk ġifiri namlu l-almutana mill-perspettiva enerġetika u dwar hekk għandna nirriflettu. Għanna bżon dan l-approċ bottom-up. Il-politika trid terġa' tadotta ir-rwol tagħha fejn tindirizza li ċittadini wkoll. Naħseb dan huma affarijiet li għandhom jiġu konsidrati. Dak kollox, grazzi ħafna. Grazie e adesso eh, now for the Parliament Madame Dalli. Signora Dalli. Internal greenhouse gas emissions il-miri tal-Kommissjoni Ewropea kienu miri diffiċli li wieħed jiftijem fuq manka fi diffikultajiet ekonomiċi u l-fatt li anka l-Konsilla me referenza l-ITS e pala loda ewlenija naħseb li huwa pass favur iktar effiċenza fil-rigward tal-politika ambientali. Fl-istess ħin dan din il-mira eh, intlaħed bi prezz u għalhekk sfortunatament il-konklużjoni tal-Kunsill ma jiprovdux għall-obligi li jistaw eh, jitpoġġew fuq is-settur tat trasport u l-agrikoltura sabiex jikontribwixxu għall its e u għalhekk nħossu illi sabiex nilħu verament il-miri tagħna għandna niftħu l-kamp ta' applikazzjoni. Il-mistoqsijiet tiegħi l-Kommissjoni x'inhu l-futur li qed taraw għall its e u kif eh, jistgħu jintużaw għoda taħjar sabiex dan jiġi implementat. Grazie ħafna. Signora Witterbrook. Minn Brussel. Grazie ħafna. Sur President, grazie ta' din diskussjoni tant interessanti. Staqt norbot ma dak li għal sur Cox fej saħaq fuq l-importanza ta' raġunijiet tal-bliet u naħseb li għandu raġun. Ħafna bliet u raġuni għandhom diġa iktar miri ambizjużi mill-li għandu il-pajis tagħhom. U uh, anka minna tas-sintki il-rappresentanza li ser ikun hemm fil-ħarifa naħseb illi għandhom rol importanti u f'Settembru ġewwa New York il-laqa li ser li ngħidet min-naħa ta' Ban Ki-moon kien hemm stqarrijiet li anke nħarġu min-naħa ta' eh, persuni involuti li huma għandhom x'aqsmu xejn mal-gvern U għalek, il-mistoqsija tijaj kif ser ġiflim kien din il-diskussjoni fejn tinkludi l-partijiet kollha interessati u anka eh, t-konsultaw maħħom qabel il laqata ta' Pariġi. Anka eh, kif ser nindirizzaw il-punt ta' fondi għal dawn il-bliet u raġuni sabiex il-qolmiri li jixtiequ. Fil-pjanita tnaqqis Tista' differenza tal-emissjonijiet tinata fiħlas, eh, fi ħlas, fi flus. Il-kollega Franċiża semmiet illi aħna għana nindirizzaw l-parlamenti nazjonali eh, nazzjonali u ntom l-opportunità li l-kol flimkien joħorġu stqarrija waħda. Grazzi, jena smajt birreqqa l-interventi li saru u rajt li diversi deputati nazzjonali semmew nuqqas ta' kompetittività potenzjali minna ħanna il-miri ambizjużi speċjalment fir rigward ta' dekarbonizzazzjoni, mbagħad mill-banda l-oħra hemm il-biża li ma nibqgħux kompetittivi. U bekk aħna nkunu kawti, jiena naħseb li dekarbonizzazzjoni definitiva din il-mira fil-verità miex xi ħaġa li tagħti lok għal nuqqas ta' komplettività pala xi ħaġa li għandna nisfruttaw. Din hija okkażjoni biex ninċentivaw ir-rinnovabbli, ninċentivaw riċerka fir-rigward ta' forum alternattivi ta' enerġija. U għal daqstant jiena naħseb li wasal il-waqt li nagħmel mistoqsija lill-Kummissarju li miegħu kemm il-darba tkellimt Jena dejjem weġibni l-istess il kummissarju ġifiri l-Istati membri għandhom il-possibilità li jiddeċidu b'mod autonomu dwar it-taħlit enerġetika li kun jistaw jazlu. Però jekk inqisu li t-tisħin globali huwa essenzjalment dovut tal-mudell ta' żvilupp ibbażat fuq is-sorsi fossili U jekk inqisu l-miri tagħna ta' dekarbonizzazzjoni li anke inti semmejt li fost dawn il-ħames qanijiet hemm id-dekarbonizzazzjoni ġifiri nabbondaw, l-abbandonaw iż-żejt, il-gas, ecc. Inti, x'taħseb inti dwar il-fat li Spanja pajjiżek, l-Italja pajjiżi, l-Baħar Mediterran, l-Fladriatiku għadin nirdoppjaw, nitriplikaw eh, il-ħidma ta' żejt dan huwa kompatibbli mal-miri tagħna. Grazzi ħafna. Issa. Pilar Carrasco il-kellima tal-Kumitat tal-Ambjent u l-Agrikoltura fil-Parlament Spanjol. Grazzi. Tajjeb wis mela f'dan il-waqt l-2015 l-Aġenzija Ambientali Ewropeja wissiet li l-pajjiżi diffiċilment ikun jistgħu jilħqu l-anid tagħhom sal-2020. Il-Kummissarju jaf tajjeb x'inhi sitwazzjoni ta' pajjiżi bħal Spanja per eżempju, nafu li l-impenni tagħna ma jistawx ikunu biss kwistjoni ta' bona volontà ta' kull pajjiż. Eh, hemm direttivi Ewropej eh, li jirreferu l-ġlida tal-tibdil klimatiku li ma ġewx trasposti kif suppost u għal daqstant jena nistaqsik l-Unjoni Ewropeja kif se tara li l-impenni nazzjonali se jiġu mwettqa u apparti minn hekk illum semmejna il-ftejm approvat mill-Parlament Finlandiż, xi ħaġa interessanti u ħafna għalija. Għandim soqsija oħra, xir rwol jista' jkollhom il-Parlamenti Nazzjonali eh, f'din il-ħidma, anke il-Parlament Ewropew, f'din il-ħidma kontrollatti ta' din is-sitwazzjoni u fl-aħħar net tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li ninvestu fl-innovazzjoni, teknoloġiji notfa' affarijiet bħal dawn, trasport elettriku, jien nixtieq inkun naf kif se jirnexxielna li permezz tal-pakkett ta' għajnuna ikonna xi ħaġa li tgħinna fil-ġrida tagħna għat-tibdil klimatiku dak kollox, grazzi. Grazzi, Madam Dornan. Grazzi, President. Jiena smajt birreqqa l-argumenti u l-proġetti u kolli ġew proposti li l Effettivament l-sfida ambientali ma tistax tiġi ridotta għal territorju wieħed, però rrid ninsisti fuq l-importanza ta' politika dan it-tip u l-istrumenti tagħha wkoll. Jiena wisq nibża li din l-alleanza ta' Pariġi tista' mbagħad tixxejjen meta tiġi qudiem realtajiet differenti. Issa għandi xi mistoqsijiet għall-Kummissarju. Qoddim l-ekonomiji enerġetiċi fejn id-domanda enerġetika u l-produzzjoni industrijali qegħdin kull ma jmorru jikbru anke f'kuntest ukoll ta' eh, użu baxx tal-enerġija. Dan kollu kif jista' jiġi mitqies fl-ambitu tar-rapporti internazzjonali. Tieni mistoqsija. F'dawn it-tratattivi min se jorganizza mill-ġdid l-ekonomija tiegħu fġieħ l-ambjent? Huwa importanti għalija li namlu għaċċen fuq diplomazija ambientali li tirrispetta l-interessi tal-Istati membri u li tipproponi wkoll valur miżjud ola Minflok ma noqdu nittamaw li ikun ehm, sitwazzjoni ideali li ma tkun imsejsa fuq xejn imbagħad. Grazzi. Grazzi. Issa Eva Zuling Schreuter, membru tal-Kumitat Ambientali fil-Parlament Ġermaniż. In Paris denki ich geht es auf alle Nasab illi uh, Farigi li dun il-ġildu favur il-kredibilta, uh, favur li natwaw dak li qed ngħidu naħseb illi uh, dawk il-pajjiżi illi qed jintlaqtu l-ar mit-tibdil fil-klima rdu natwom Eh, l-iktar għal importanti għalix huma jafu eżattament kif qed jintlaqtu naħseb illi diffiċli li jiġi rappreżentati minn eh, xi stat ieħor. Il-ġimgħa li għaddiet kien hemm eh, il-laqgħa ta' Irena ġewwa Berlin u ġiet diskussa ġew diskussi l-pilastri l-iktar importanti fil-gwar tal-tibdil fil-klima. U uh, punt importanti kienet il-mitigazzjoni, il-mekanizmu li ser jgħina sabiex nidġildu dan it-tibdil fil-klima, u għalhekk għand il-mistoqsija lill-Kummissjoni jekk u mhux jaħsbu fuq dawn il-linji jekk għandhomx uh, uh, pjan fil-rigward ta' kif jista' jsir dan it-tip ta' investiment ħalli konna dan it-tip ta' sistemi. Naħseb illi anka l-enerġija eh, mill-faham għanda eh, tiġi penalizzata b'tali mod li wieħed eh, imur għal l-investiment favur teknoloġiji iktar favur l-ambjent u automatikament ikun qed inaqqas l-emissjonijiet tal-diossidu tal karboni Naħseb li l-Kummissjoni tagħmel xi ħaġa f'dan ir-rigward u xtaqt inkun naf x'inhuma l-pjanijiet tal-Kummissjoni eh, f'din id-direzzjoni sabiex anka nindirizzaw l-effiċjenza fl-enerġija noħolqu anka postijiet tax-xogħol oħrajn kif ukoll illi nindirizzaw il-bżonnijiet eh, ta' dawk il-pajjiżi illi verament qed jaffaċċaw diffikultajiet kbar anke fir-rigward ta' motivazzjoni ta' opportunitajiet u nurhom illi aħna min-naħa tagħna lesti li nagħmlu xi ħaġa b'mod konkreta u nieħdu l-azzjonijiet meħtieġa. Grazzi, is Florence. Bewerb der Forderung nach Iva, eh, Sir President, jena xtaqt eh, namme referenza għal konferenza għonek u ma nilimitax ruħi biss għal ċifri għalix għonek xtaqt verament nirrikonoxxi il-prezenza tal-Parlamenti eh, Nazzjonali fostna u anka forsi natu kas kif il-leġislazzjoni Ewropea anka edha tolqot il-situazzjoni nazzjonali. nitkellmu ħafna fuq eh, CO2, fuq l-emissjonijiet u naħseb illi kemm il-darba anka f'dan il-parlament nisimgħu kemm eh, ikonna proposti kuraġġużi u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar naslu lej eh, l-aħħar tas-sena naraw ir-rapporti u naraw verament fiex jinsabu l-istati membri fej anka kif għamlu referenza l-Olanda, dan kollu jibqa biss f'moħħna u ma natwaw xejn. U għalhekk inkunu f'sitwazzjoni fej tant inkunu mifruxin u moħħna f'affarijiet differenti li nispiċċaw ma natwaw xejn. Nitkellmu fuq l-enerġija rinnovabbli, jena provajt nifmek, sinjura, anka Eh, sajnet ma gbod diretta, anzi għax ma kellix bżonn interpretu. U naf eżattament eh, dak li qed naħseb illi tfajtna fil-direzzjoni illi eh, irdu naraw kif se nindirizzaw il-politika tal-enerġija, kif se nittrasportaw ċertu rizorsi minna t għal naħa ta' fuq tal-Ewropa naħseb illi irdu nkunu daqsxejn realistiċi hawnhekk. Fl-aħħar mill-aħħar ġewwa Parigi. Jridu nkunu konkreti. U l-ewwel net jridu naraw fuq livell nazzjonali x'kapaċi aħna nwettqu il-Kommissjoni għalfej eh, maħniex nindirizzaw lill industrija priva, privata. L-industrija waħida għandha terza l-emissjonijiet u aħna maħniex inkellmuhom, qed ngħidu li ma nistgħux nagħmlu wis iktar minn hekk. Thank you, Karl-Heinz. And now... Grazie, Karl-Heinz. Issa Giuseppe Marinello, il-President tal-Kumitat MV fis-Senat Taljan. Grazzi, President. Aħna naqblu bisħiħ li il-miri tal-COP 21 għandhom ikunu il-miri ambizjużi. Assolutament ma nistawx nippermettu li nanfusna li konna miri li jkunu reduttivi, però jekk irridu nilħqu dawn il-miri, irridu nkunu kredibbli. Ġifiri li nlaqgħu il-miri tagħna ma' żvilupp tas-sistema ekonomika Ewropea u l-kompetittività ġifieri ikonna xi ħaġa li tkun tajba għaliex jekk le jkun hemm ir-riskju li ikonna riżultat fjak. Rigward dan, irridu wkoll nkunu kredibbli fit-trattattivi tagħna mhux biss mas-setat enerġetiċi imma anke fir-rigward tal-pajjiżi eh, emerġenti. Dan ir-rigward jiena noqgħod attent kieku fit-trattattivi tagħna mal-pajjiżi tal-Mediterran li mhumiex parti tal-Unjoni Ewropea però għaliex huwa evidenti li ħafna minn din minn din it-tip ta' diskussjoni teħtieġ ftejn ma' dawn il-pajjiżi. Bħala Parlament Ewropew u bħala Senat tar-Repubblika f'dawn il-jiem qegħdin niżiminaw il-komunikat tal kummissjoni Il-komunikat li jitratta s-sigurta fl-enerġija u aħna se nivvotaw riżoluzzjoni li tkun tista' tagħti kontribut kredibbli u li tkun tista' tintuża bħala proposta użata wkoll anke mill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Issa għall-Parlament Ewropew is-Sur Panjo. President, eżis kollegi, bħala viċi president tal-Kumitat MV, huwa bi pjaċir li nara li ninsabu hawnhekk f'din il-laqa flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali anke fil-preżenza tal-Kommissjoni u l-Kummissarju Kanjete. Tajjeb li konna dan it-tip ta' skambju li jurrina li baqanna x'naħdmu fit-tħejja tagħna l kop 21 fuq livell ta' Parlament Ewropew u anke Parlamenti Nazzjonali. Għadu ma ġiex deċiż li se jkun hemm rapport tal-opinjoni propja tal-Parlament Ewropew, però il-gruppi politiċi rridu jagħmlu l-almu kollu tagħhom b'mod li jkun jista' jkun hemm din l-opinjoni li itlaqqa l-proposti tal-Kommissjoni mbagħad. Hekk kif mibgħuta lilna fis-6 ta' Marzu li għadda, anke mill-perspettiva tal-COP21. Naħseb li din il-proposta tal-Kommissjoni mhix id direzzjoni tajba. Xtaqt ukoll nitkellem dwar il-Fond Ekoloġiku għal-Klima. Dak li ġim ressa fil-konferenza ta' Copenhagen li kellu jgħin il-pajjiżi fqar biex jiġġieldu t-tisħin globali. Ir-reġuni vulnerabbli li kontribwew l-inqas għat tibdil klimatiku m'għandhomx ir-riżorsi meħtieġa Dawn huma l-aktar pajjiżi medda però u wis minn issa sal-2020 hemm 100 biljun dollaru li rridu jiġu trasferiti l dawn il-pajjiżi samom li sejjejnu lil dawn il-pajjiżi biex innaqsu il-produzzjoni ta' gassijiet effett serra u kif ukoll jgħinu fir-rigward tal-effetti ta' tibdil klimatiku, eh, nixfiet, eccetera. Wara l-konferenza ta' Lima ta' tal-2014 irnexxielna niksbu wkoll 10 biljun dollar għal dan il-fond. Tajjeb però dan mhux bizzejed biex nerġgħu inġeddu il-fiduċja ta' dawn il-pajjiżi għal dan il-għan l-Ewropa l pajjiżi industrializzati jridu jibbatu messaġġ aktar b'saħħtu biex jgħidu x'ixtiequ jagħmlu biex jiġbru dawn il-flejjes meħtieġa u imwieda wkoll fil-konferenza ta' Copenhagen, finanzjament ġdid li jkun jista' jikkostitwixxi mbagħad l-iżvolta għal konferenza ta' Parigi. Il-laqa ta' Parigi m'għandix tkun laqa biex nippruvaw nagħmlu xi ħaġa, però biex niddeċiedu fuq xi ħaġa. Aħna norbtu fuqkom u fuq il-Kummissjoni u l-Parlamenti Nazzjonali kollha b'mod li din il-konferenza il-COP 21 tikseb suċċess. Grazzi. Issa għadamu sadamu il-President tal-Komitat Ambientali fil-Parlament Ċipriot. Grazzi, President. Jekk irridu niksbu il-miri ta' Pariġi, naħseb li irridu namlu sforz diplomatiku kbir Il-mistaqsija tiegħi l-Kummissarju hija din, inti x'beħsibek tagħmel? Kif beħsibek tuża il-pis diplomatiku tiegħek? Jiena naħseb l-aktar ħaġa importanti hija biex il-miri klimatiċi ikunu fuq qoddim tal-aġenda tagħna. Irdu nsaħħu l-ħidma tagħna u rridu wkoll nżidu r-riżorsi tagħna anke bħala kontribut biex nżommu kredibilità għolja bħala Unjoni Ewropea. il messagġ li ngħaddu wkoll lill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi dawn huma messaġġi li rridu jkunu ċari. Jiġifieri jridu jkunu xpronati mill-ħtieġa għal sigurtà enerġetika. Ċipru se jagħmel dak li jista' f'dan ir-rigward. Eh, anki brabta mal-ħilit ta' pajjiżna. Aħna naħsbu li hemm ħtieġa li jkun hemm koordinazzjoni internazzjonali wkoll. Xi ħaġa flimkien mal-ħidmiet tagħna. Aħna għandna aspettattivi kbar għal Pariġi u ottimistiku jiena. Però xorta waħda għandi ċertu tħassib. Jiena jidher li li jidher li hemm ċerti talbiet eh, għal profit u għal flus u kol. Eh, din il-kwestjoni ta' profit li naħseb li tmur kontra dak li għedin niprofaw niksbu. Grazzi ħafna. Issa Sur Zorinjo. Grazzi President. U grazzi il kummissarju wkoll. Bħala membru tal-gvern Portugiż fi summit ta' Copenhagen nafu li trattattivi kienu deludenti. Irridu naraw x'wassal għal dak ir-riżultat biex niżguraw li din id-darba kun nistgħu nwettqu l-progressi meħtieġa. Jiena rrid insemmi tliet punti ewlenin. L-ewwel nett l-Unjoni Enerġetika għandin għandha jkollha strumenti konkreti b'mod li s-suq Ewropew enerġetiku ikun ħabib tal-effiċjenza. Il-Kummissarju jaf li issa dan huwa possibbli pajjiżi li għandhom ħafna enerġija jistaw kunu aktar effiċjenti u jistaw jesportaw ukoll eh, l-enerġija zejda l għandhom. Però fuq livell enerġetiku irridu nkunu wkoll Inkunu ħbieb tal-konsumaturi u dan jista' jkun possibbli wkoll permezz ta' liġijiet b'saħħithom. Però kummissarju, hemm xi ħaġa oħra importanti, hemm bżonn ħafna diplomazija. Aħna eh, rajna xħareġ minn Copenhagen u l-ftejim ta' ċina l-Istati Uniti, inti il-negozjati fil-partenarjat transatlantiku fil-rigward tal-investiment tal-kommerċ. Dawn jistaw joħolqu kondizjoni diplomatiċi b'mod li jkun hemm ftehim tajjeb f'Pariġi, jiena naħseb li huwa importanti li fit-TTIP ikun hemm kapitlu dwar l-enerġija, kapitlu tal-enerġija li mbagħad jiġi sfruttat b'mod li jkun hemm sħobija strateġika għall-klima mal-Istati Uniti. Grazzi. Issa is-sur ek. Anke ħa kommissar. Grazie ħafna, Sur President, grazie ħafna l-Kommissarju illi eh, prezentajt mod id-detaljat il-programm minħatijak. L-effett fuq il-bniedem anka minħabba il-tibdil fil-klima naħseb illi huma fost l-ikbar sfidi illi naraw fl-istorja tal-bniedem u naħseb illi eh, qed naħdmu ħafna, però ħankun dirett. Jina nemmen bisħiħ illi din il-mira ta' żewġ gradi mhux ser nilħuha għalfej qed eh, nitkellem Is-Sur Florence diġà semma dan aħna qed eh, niffukaw fuq kollox imma m'għandniex il-kuraġġ biżejjed sabiex anke nindirizzaw settur u l-industrija privata. Li huma l-ikbar konsumaturi ta' din it-tip ta' enerġija naħseb illi Fl-2007 u rejna bitċar kemm uh, l-emissjonijiet tal-karbonju huma riżultat tal-produzzjoni tal-laħam. U naħseb illi jekk nżomm qudiem għajnejna anka il-fatt li sal-2050 ser uh, tirdoppja l-konsum tal- uh, tal-laħam. Sen kunu nkunu l li mbagħad ma nistgħux laqas per esempio l agwakultura Aħna jekk irridu nilħqu l midi tagħna fil-persentaġġi bħalma anka għal sur Florence. Nit nitkellmu favur approċ tal-bottom up u nindirizzaw verament il-kultura ta' mod kif qed ngħixu naħseb din il dan element tal-holy cow verament irridu nindirizzawh bis-saħħa naħseb illi illi kulħadd jaf jagħmel anke l-kontijiet fir-rigward tal-metanju illi eh, anka qed jintrema fl-arja tagħna u kemm huwa anka iktar perikolus mill-CO2 u naħseb illi hemmhekk kulħadd jaf jagħmel il-kontijiet tiegħu. Thank you very much, and now me. Grazie ħafna. Issa, issur Lina Sbalsis, membru tal-Komitat ta' ħarsien tal-klima fil-Litwanja. Grazzi. Eżis kollegi, meta nitkellmu dwar il-leġizlazzjoni jew inkella x'se jiġru wara l-COP21, irridu naraw l-approċċ Kompless fl-implementazzjoni tal-miri tagħna. Per eżempju, jekk aħna ngħidu karozzi elettriċi sal-2030 se jkunu numerużi fit-toroq tagħna xorta waħda ma nistgħux. nistabbilixxu liġijiet imbagħad li dawn għandhom jimxu permezz tar-rinnovabbli anke fir rigward tal-enerġija nukleari rridu nqogħdu attenti dan huwa approċċ kompless li se jġelna inqisu wkoll l-element ta' effiċjenza u rinnovabbli. Jew jekk nippruvaw noħolqu unjoni enerġetika rridu niżguraw li din tkun imsejsa fuq sorsi rinnovabbli moderni. Però l-element ta' teknoloġija wkoll għanna nsejsu l-ħidmit tagħna fuq l-interkonnessjonijiet u smart grids. Jekk aħna nixtiequ li nilħqu l-miri ta' effiċenza tagħna, irrid kien hemm rabta leġislattiva fl-urban planning kif ukoll l-investiment fis-sorsi rinnovabbli kif ukoll smart grids. U djar passivi wkoll rigward eh, leġizlazzjoni u d-dibattitu leġizlattiv qabel COP21, ovvjament għanna bżon miri vinkolanti fil-Parlamenti Nazzjonali tagħna, miri aktar ambizzjużi rridu eh, nuru li hemm profit eh, xi jsir b'investimentu dan it-tip, apparti minn hekk COP21 se qed ikonċidi wkoll ma' kwistjoni oħra in-negozjati tat-TTIP ma' l-Amerikani u għal daqstant niproponi li fi TTIP indaħlu kondizjonalità fuq l-inklużjoni tal-obbligi ta' tibdil klimatiku għal żewġ partijiet għaliex jekk le se nkun għaddin nitilfu aħna bħala Ewropa f'dawn in-negozjati. Is-Sur Balzo. megfogalmazott gondolkodjunk globális. Grazie, ħafna jina xaqt intervjeni għalix uh, smed verqa dak li għalis Sur Cox u għatkellem illi aħna irriddu għanna ninnegozja fuq il-livell lokali u nasmu b'mod globali u anka illi naraw kif b b'mod pozittiv uh, l inizjativi ta' ċittadini tagħna. U referaw kol eh, għaxxol uh, li sar uh, fil-Lussemburgu. Naħseb li verament irridu naħsbu b'approċċ globali bil-perspettiva lokali. Għaliex dawn huma elementi illi eh, għandhom natura globali, ma nistux naħsbu biss fil-gwar tal-Ewropa, anka fil-gwar tal-emissjonijiet. Irridu naraw li per eżempju ċ-Ċina u l-Istati Uniti huma responsabbli mill-42% tal-emissjonijiet ta' CO2 u għalhekk irridu verament anke nistaqsu jekk l-Ewropa tistax iżomm l-40% tal-emissjonijiet u kif eh, nista' verament nilħu l-mira ta' żewġ gradi ma naħsibx illi nistgħu nilħu dan faċilment specialment jekk ma nżommux il-perspettiva globali. Anka fil-gwar tal-Presidenza, peress li il-COP21 ser jinżam li l-ħar tas-sena, il-Lussemburgu ser ikolla eh, rwol importanti ħafna sabiex tlaqqa fl-imkien anka dawk l-emittenti, l-ikbar emittenti, Eh, u anka jaraw kif jistaw jitpoġġew Mili ġodda. U għalek nħoss li l lussemburgu verament sar ikollu rwol eh, kruċjali fiħdan il-COP21. Dans. Issa sur Dans. Grazzi. Grazzi l-Kummissarju wkoll tal-preżenza tiegħu. Ħafna ideat eh, li ġew espressi, però xtaqt insemmi l-fatt li l-2015 hija sena importanti fir-rigward kemm tal-proċessi ambjentali u l-iżvilupp ukoll fl-Ewropa. Irridu nkunu ċari billi dawn il-proċessi nqiswhom bħala xi ħaġa maquda. Kellna diskussjoni wkoll interessanti hawnhekk minn ħata Sur Leinen fuq isħobija mal pajjiżi emerġenti. It-talba tiegħi lill-Kummissjoni hija li nisguraw li noqogħdu attenti dwar x'inhu jsir fl-Ewropa l-ewwel qabel ma mmorru niddiskutu ma' pajjiżi terzi u diffiċli biex ikun hemm ftehmiet internazzjonali, diffiċli biex wieħed jaqbel fl-Unjoni Ewropea jaħseb wara, però l-programm ta' ħidma s-sinjali tal kummissjoni naħseb li qegħdin ikomplu jagħmlu x-xogħol tagħna diffiċli. Eh, naħseb irdu naħdmu fir-rigward tal-miri ambizzjużi tagħna. Naħseb apart il-klim irtu konna l-fatti u koll, il-pakket tal-ekonomija ċirkolari u eżempju tajjeb tal-ħidma li rridu namlu, għaliex jekk irridu inkomplu nkunu minn ta' qoddim, jekk irridu nkomplu nitolbu pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jgħinuna narridu niżguraw li qegħdin nitkellmu bleħen wieħed u jkollna viżjoni waħda u bħalissa ma nħoss li dan huwa l-każ, grazzi. Thank you very much. Uh, grazzi. L-ewwel nixtieq nirringrazzja lill membri tal-Parlamenti kollha mod speċjali il-membri tal-parlamenti ew nazzjonali li tkellmu waqt din id-diskussjoni. Issa ngħaddi l-kelma li Sur Cox biex iwieġeb għal mistoqsijiet li saru. Imbagħad wara nkun nistgħu nikkonkludu l-ewwel sessjoni permezz ta' intervent tal-Kummissarju Arias Kanjeta li għandu ħafna mistoqsijiet xi jwieġeb. pa' bajtri. Għanwiġa bil-ġermanisa li smajna anka interventi bil-ġermanisa unnek fil-kamra u għalek xtaqt nħodin l-okkazjoni. Ser nwieġeb u koll eh, l-axar mistaqsija li saret fil-gwart tal-presidenza tal-Lussemburgu. Fil-intervent tijaj jena konti konkludejt illi l-Unjoni Ewropea trid taħdem b'kollaborazzjoni fir-rigward ta' dan il-ftehim, jiġifieri ninkludu wkoll il-parlamentari. Xtaqt inwissikom palma kad ġamel tiktar kmini illi min uh, se jkollu kontribuzzjoniet motu min oħrajn, ġifiri uh, il zmina tjurina jurina illi anka fil-rigward tal-mira ta' żewġ gradi il-kondizzjonijiet mhux jipermettuna jippermettuna illi nilħu din it-tip ta' mira għalhekk huwa tajjeb illi aħna nmexxu permezz tal-eżempju illi aħna nagħtu, pereżempju fil-Ġermanja. Hija uh, ta' livell industrijali oli u rina uh, eh, mod konkret illi nistaw namlu progress eh, teknoloġiku, uh, progress ekoloġiku u għalek dawn il-miri fl-ħar mill-ħar huma possibli. Għajem il-punt tal-finanzjar. Naħseb illi dan l uh, juri l-importanza li aħna nagħtu lil dan is-settur sabiex aħna nkunu nistgħu wkoll naddattaw, naġġornaw u nilqaw għal eh, għal din it-tip ta' sitwazzjoni u għalhekk nħeġġu sabiex tikkomunikaw tajjeb mal-ministri eh, jew ministeri tal-finanzi tagħkom ġol pajjiżi tagħkom sabiex ix-xogħol isir eh, b'kollaborazzjoni. Xaqt ngħid ukoll illi iva il-reġuni li bliet jistaw jkunu ta' eżempju għalina l-koll. Forsi il-komissarju jista' jedinna salima punt nistaw insaħħu eh, il-raġuni tagħna sabiex anka jkonna iktar eh, apprezzament anka tal-kontribuzzjoni tagħhom. Il-Kummissarju kien qal illi huwa importanti ħafna illi aħna nappoġġaw anka b'mod finanzjarju sabiex dawn it-tip ta' proġetti ikunu ta' eżempju anka għal livelli nazzjonali u livelli oħra u naħduhom anka għal fażi ta' implementazzjoni. Grazzi, ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Kanijete li għandu biċċa xogħol jibsa biex iwieġeb għal dak kollu l-intqal. Grazzi ħafna, President. Nasib ħajkolli bżon 8 sijat biex imwieġeb għal mistoqsijiet kollha. ħan prova ħaniprova npoġġi l-affarijiet fil-kuntest ħalli bekk nista' nagħti eh, tweġiba eh, b'mod globali għax vera impossibbli li jibbuġġett il kull membru individwali. Mela, il-perspettiva tal-INDC eh, kien hemm insaqsa jekk dan ambizzjuż jew le. Fl-aħħar rapport strateġiku tal huma l-IPCC tkellmu dwar l-impossibilità li nibqaw taħt iż-żewġ gradi Celsius. U marrit ikun hemm tnaqqis fl-emissjonijiet bejn 40 sa 70 fil-mija bejn l-2010 u l-2050. U dinna l-isfida li eh, l-xjenza tatna dan huwa l-isfida globali imma wis probabli għal ikbar sfida ta' dan is-seklu ġifir li inġildu kontra tibdil klimatiku għaxiek ma namlu xek jekk aħna ma niksbux riżultat importanti f'Pariġi mela il-bniedem se jkollu jahdbat wiċċu ma' futur vera diffiċli għalhekk mela dina l-ħidma. Ma jekk qed nitkellmu dwar 40 sa 70% tal-emissjonijiet globali, jiġifieri li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw bħala grupp irridu jinaqsu l-emissjonijiet bi 80% sal-2015 jek inqablu mal-livelli tal-disenjet. Aħna eh, għanna l-vizjoni l-impenju fuq livell internazzjonali f'Pariġi l-Unjoni Ewropea titlob għal naqis globali ta' 60% sal-2050 għalhekk aħna qegħdin fil-parti ta' fuq tal-firxa ta' l-IPCC minn 40 sa 70. U għalek f'Pariġi hemm dan lan irridu nifokaw fuq u nimmiraw għal 60% għan ambizzjuż imma realistika u għan realistiku u koll. Sissa xammilna waqqafna mira ambizjuża ta' 40% sal-2030 peress li dan qed ipoġġina f'direzzjoni fi triq mid-disajniet fi triq li innaqsu dawn l-emissjonijiet sa mill-inqas fil-menin fil-mija sal-2050 u se namlu x naxa provajna x'approvajna tnaqqis ta' mill-inqas 40 fil-mija tal-emissjonijiet tal-gassijiet li kkawżaw fil-levels eh, l-effett serra eh, b'mod domestiku u kif diġa smajna fil-passat fi Spanja u fi pajjiżi oħrajn Lan tal-klima inkiseb f'Kyoto bi eh, mekanizmu għal l-izvilup favur l ambientu mhux b'azzjoni interna. Imma issa l-40% li rridu niksbu huwa fuq livell domestiku inkluż l-użu tal-art ukoll għalhekk il-mira vera ambizzjuża u ħatarawha meta l-istati membri jagħmlu tajjeb għal dawn il-miri, dawn il-miri li qegħdin fuq il-mejda bħalissa 30% fuq 40% fuq livell domestiku Norveġa u l-Unjoni Ewropea qed jimmiraw għal 40%, il-Messiku għandu livell inqas Meta kont qed nagħti diskors tiegħi għallu li livell tar-Russja u l-Istati Uniti impenjaw ruhom li għadha ħaj jirpreżentaw l-INDCs tagħhom jekk dana ħajkun il-każ mela 34% tal-emissjonijiet globali ħajsiru permessa la indcs eh, fl-ewwel tlet xur ta' din is-sena. Ġifieri għandna għan ambizzjuż fl-Unjoni Ewropea għax 40% tnaqqis tal-gassijiet li kawżaw l-affarijiet serret jobbligawna sa 27% tal-enerġija li tiġġedet u aħna edna mill-inqas 40% u hemm moviment ukoll Mbatt inti tista' tuża kreditu internazzjonali sabiex titbija tiktar. Ma saħna edna 40% ejja raw l-impenni kollha li għandna dimna Imma aħna aħna u kol irridu nkunu effiċjenti fuq livell enerġetiku bejn 27% sa 30% u xinu għal tal-parlamenti nazjonali. Xovjament il-Kummissjoni Ewropea se tara li l-istati membri kollha jikkonformaw ma dawn l-anijiet ma l-parlamenti nazjonali f'kull pajjiż ġifiri u ma dawk li għandhom is-sovranità li jikkontrollaw l-oħrajn u jaċċertaw li fuq livell intern f'kull membru eh, fuq kull stat membru dawn il-miri ħajjintlaħqu u aħna irridu naħdmu 28 pajis irridu jadmu, irridu nirratifikaw it-trattati, il-pajizi irridu u kol jaraw li l-impenjiet jinkidzbu b'mod intern l-istati membri skont artiklu 194 eh, ta' trattat eh, jistaw jazlu l-enerġija tagħhom. Imma tridu tnaqsu l-emissjonijiet tagħkom bi 40% irrid it itkatru l-effiċjenza tal-enerġija. Din regola għal kulħadd u l-parlamenti nazzjonali jistaw ukoll jagħmlu kopertura diplomatika wkoll għalek il-kol kam aħna għanna ħafna xogħol dimna L-ewwel ħaġa li ħatamel il-Kummissjoni ħatisaq u taċċerta li regolamenti kollha tiġu implementati għax ħafna stati membri id-direttiva dwar l-efficienza tal-enerġija mhux qed tiġi implementata b'mod xira Mm, per eżempju l-efficienza tal-enerġija tal-binija eh, mux mux jitajjeb f'ħafna pajizi membri l-enerġija li tiġġedet eh, ħafna pajizi mux se jiksbu il-miri Għadġifir l ewwel ħagġa li rridu namlu rridu nikontrollaw din il-direttiva dwar l-enerġija li tiġġedet l-efficienza tal-enerġija se namlu segwitu noħarġu bil-rapport tana fuq il-qada twali tal-enerġija li tiġġedet għalli bek nistaw aħna nejdu l-parlamenti eh, nazjonali nistaw naddu l-messagġ dwar xini situazzjoni Boris għadekaw, uh, Iva, inti jett uh, l-għala mela dan l-għana tal-2025 f'Parigi, aħna se nisqu fuq ftejmi li se jiġi sa' mill-2020. Imma, kull ħames snin se jkun hemm reviżjoni. L-Unjoni Ewropea jek tixtieq kull ħames snin għalfejn għax irridu nirrikonoxxu l-livell tal-ambizzjoni tagħna. Ġela darbi kollha l-indices kollha fuq il-mejda, mbagħad nistgħu nanalizzaw l-Unjoni Ewropea trid eh, flimkien mal-pajizi kollha trid torganizza konferenza sa sabiex tivalwa l-indices kollha sabiex tara jekk hemmx emmek hemmhekk. Imma Pariġi dan jkun proċess dinamiku li qed jevoli fejn irridu aħna nevalwaw il-livell tal-ambizzjoni tagħna. L-iktar ħaġa importanti li jkollna mira globali għall-2050. Aħna kiku iktar xtaqna li dan il-ftejm ikun tibta protokoll u l unfccc ovvjament, u protokoll li ħajjitħol fis-seħ meta il- pajzi eh, bi li jamlu eh, jirrapprezentaw 80% tal-emissjonijiet kollha jirratifikawx u l-pajjiżi li jirrapprezentaw mill-inqas 80% tal-emissjonijiet globali imma Sabiex ikollna protokolli rrid ikun hemm dinaniżmus u li jiġu kontattjati kull ħames snin. Mbagħad skont l-iktar informazzjoni eh, li rridu aħna kull il politiki tagħna interni u l-ambizzjoni tagħna ma sabiex nagħmlu hekk irrid ikollna trasparenza u uh, responsabilta sabiex nevalwaw jekk il-mirja tnaqisu l-impenni intlaħ jew le u rrit ikun hemm qatt ta' regoli komuni u r-rapporti rridu jsiru b'mod annwali verikaskoni u kol kontinwa reviżjoni internazzjonali u kol Ek għandhom jaħdmu dawn l-affarijiet, iva rridu ntejbu s-situazzjoni, għanna ntejbu s-situazzjoni, ma nistawx nihdu l-izballi li ħadna f'Kohe f'Kyoto jew Copenhagen u għalek li vera importanti li minissa għal Parigi li namlu eh, outreach diplomatiku importanti u vera u il-kapitlu dwar l-implementazzjoni vera importanti u għalek għanna pjan internazjonali għad diplomazija tal-Unjoni Ewropea, ovvjament irrid ikun hemm trasparenza ħafna pressjoni għax l-Unjoni Ewropea qed tagħmel ħafna eh, outreach imma mhux l-Unjoni biss eh, ukoll l-entitajiet oħrajn li jagħmlu l-istess ħaġa ġifieri m'għandniex eh, aħna nirdupjaw ix-xogħol nagħmlu l-istess xogħol u għalek kellna l-aħjar, eh, kellna ħafna laqazza biex naraw xandu ikunu l-aħjar pratiki u niddiskutu eh, bejnieta. Ilma l-ministri kollha l-affarijiet barranin u ma qablu li dina vera priorità u ma qabli li eh, huma fin-negozjati tagħhom internazzjonali se jitkellmu ħafna fuq il-tibdil tal-klima u eh, ħatkun vera fuq il qċata tal agenda tagħhom għax għandna livelli kollha ta' diplomazija iktar minn 3000 eh, delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l ambasċati tal-Istati Membri kważi 9000 elf persuna involuta fil-diplomazija għalek għandna ħafna mezzi eh, dwar kif nres nresqu l-idea li l-ewwel qabel kollox kull pajjiż rrit joħroġ bi pjan ambizzjuż kemm jista' jkun għal mitigazzjoni tal-effetti u diplomazija. Iva, għanna nużawa sabiex nejnu li l-pajizi li jizvilupaw sabiex jħeju u jelabaraw la indices mux vera mux faċi u l-pjani taħħom ta' adattament mux vera faċli u għalek irrit ikolna azzjoni koordinata. Aħna nidejna dana f'Marzu u qed nifukaw fuq uh, pajjiżi differenti ta' livell medja eh, ta' tħul medja kif ukoll oli u ressaqna l-proposti Ovvjament ħajħorġu ħafna affarijiet importanti fi diskussjonijiet li se jseħħu f'Pariġi, imma ħaġa waħda tkun li jkun hemm rikonoxximent ta' trasformament ver importanti għall adattament u impenni ta' medikazzjoni għal pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-finanzi. U dwar il-finanzjament li nista' ngħid eh, vera ħaġa ċara li fil-finanzjament il-ftim tal-2015 għanna inkludi diversità tal-partiti kollha sabiex jimmobilizzaw il-finanzjament tal-klima fuq livell domestiku sa livell internazzjonali imma Pariġi il-partiti kollha irridu it-tejbu l-ambjenti tagħhom domestiċi sabiex jien li jkun hemm u emissjoni l-baxxi jekk ma jkunx eb eh, hemm investiment domestiku se jkun vera impossibbli għal finanzjament eh, privat sabiex jgħin il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Jiġifieri din il-ħaġa trid toħroġ f'pajjiġi. Ovvjament eh, il-konsiderazzjoni tal-klima trid tkun mainstreaming, mainstreamed. Aħna fl-Unjoni Ewropea fil-Fondi Strutturali tagħna għandna tibdil ta' klima, l-azzjonijiet ambientali, mod mainstream, u aħna t-nanalizzaw jekk qed niksbu aħna l-antana tal-2020%. U xikultant iva aħna pjuttost pessimisti meta niġu biex nitkellmu dwar il-finanzjament peress li jekk tħarsu lejn il-valutazzjoni tal-2014 u il-rapport ta' valutazzjoni mill-Kumitat Permanenti dwar il u huma qalu li f'dawn l-aħħar snin ħafna finanzi dawna ġew allokati lil pajjiżi li qed jiżviluppaw skont dan ir-rapport indipendenti bejn 40 sa 175 biljun tal dawn il-fondi iġvi 475 sa 175 miljun jgħid il-kellim ta' finanzi pubbliċi dawna ġew allokati lil pajjiżi li qed iżviluppaw ġifieri dana prova li anka bl-istimi l-iktar konservativi ġifieri 40 id-donaturi internazzjonali huma lesti li jallokaw dan il-flus kull, kull sena eh, sal-2020. Diffiċli nikalkulaw dawn il-flussi ta' finanzi eh, privati, mux dejjem faċli għalek il-panel eh, eh, ta' ġifiri din iċ-ċifra bejn 40 sa' 175. Imma din nimxu fi direzzjoni tajba. Imma fl-2013 nistgħu ngħidu li l-Unjoni Ewropea u l-membri kontribuxxew bi 10.2 mm, biljun euro ta' finanzjament eh, tal-klima prima l il-pajjiż li qed jiżviluppaw u eh, ġew inklużi u koll l-istituzzjonijiet eh, finanzjari privati u flimkien ma dan il-finanzjament kien hemm 10 biljun dollaru ra' wedit font fond għal klima favur l-ambjent u 4.6 minn dawn ġejjin mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Ħaġa ċara li l-Ministri tal-Finanzi ħajkunu voluti l-Presidenza tal-Lussemburgu iva se tikkonsidra ħafna finanzjament eh, fil-konsili informali u aħna se nsaqsu jekk il-Ministri għal-Finanzi ħajjaħdmu fuq dawn il kustjoniet mhux biss il-Ministri għall-Ambjent, il ministri għall ambjent Hemm bżonn tal-għajnuna tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin, eh, Finanzi, kif ukoll tal-ambjent peress li dan l-approċċ huwa wieħed olistiku u rridu aħna nsolvu dawn il-problemi. Kien hemm mistoqsija wkoll ferm ċara dwar l-agrikultura, l-użu tal-art, fil fl-użu tal-art dan is-settur. Mela l-użu tal-art u l-foresterija ovvjament huma eh, inklużi fil-14% dawn l-impenn eh, intern li għandna sforza għadna jis fuq livell domestiku xaġar li rridu nieħdu. Palissa aħna qed nikkoordinaw fil-Kummissjoni mal kummissjoni ħobber jiġifieri kif ħansolvu din il-problema għax hemm il-biża li hemm xi stati membri li għandhom il-tħassib kif il-luluf se tkun inkluża fil impenni ta', ta dawna imma għana se naħdmu mill rip ħalli bekk nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni aħjar ħalli uh, bekk inkunu nistgħu aħna nsolvu din il-problema. Mbagħad kien hemm mistoqsija dwar jekk l-isforzi ta' mitigazzjoni fl-użu tal-art se jkollhom impatt fuq is-sigurtà tal-ikel. Il-Kummissjoni temmen li l-isforzi ta' mitigazzjoni fl-użu tal-art jkollhom benefiċċji possibbli kemm għall-produzzjoni, adattament kif ukoll mitigazzjoni u aħna naqqasna il-emissjonijiet tagħna fl-agrikoltura bi 20 fil-mija mill-1990 waqt li jeżammejna il-produzzjoni għalek l-innovazzjoni vera importanti u vera xi ħaġa innovattiva kif aħna Ewropej nistgħu aħna nimxu lejn għanijiet ambizjużi għal klima waqt li ikollna żvilupp ekonomiku u kol fil-qasam agrikolu. Ovvjament, l-għanijiet uh, ambizjużi Dawna sfidaw il-setturi kollha tal-ekonomija jekk kulħadd ikollu l-istess impenji bl-istess livell ta' ambizzjoni jekk ċina, Russja, l-Brażil, il-Kanada, l-Awstralja. E, mbagħad ħajkun hemm livell indaqs U għalek li eh, fis settur tal-ITS aħna għanna dispozizjoni għalli kif tal-karbonju u għalek li rridu aħna nevitaw li l-industri mar jaħdmu ġo pajizi differenti. Aħna permess li tes se naħdu fuq dawn l kwistjonijiet u se jkollna diskussjoni twila mal-parlamenti nazzjonali u liktar mal-parlament Ewropew għax eh, din ħażomna eh, sa għasnin li ġejjin u aħna nissu meċu fil-qasam tal-klima xax namlu ħafna affarijiet imma namlu żewġ affarijiet partikolari qed nitolbu għall-annijiet ambizjużi u azzjoni u kol fuq livell intern tal-Unjoni Ewropea. Aħna għalhekk qed nkunu ta' eżempju. Il-ħaġa ħatkun diffiċli u se jkollna bżonn nkunu innovattivi ħafna sabiex eh, inlaqgħu l-iżvilupp ekonomiku u għanijiet ambizjużi għal-klima, imma sissa eh, kellna ksibna f'suċċess għax aħna rridu nikkonsidraw l-esperjenza tal-passat eh, naqqasna l-emissjonijiet mill-1990 sa 90% u katarna l-GNP bi 45% ġifiri għamilna hekk fil-passat għalhekk nistgħu nagħmlu hekk fil-futur. Grazie ħafna. Thank you very much and now uh, with uh, all the answer given by Grazzi ħafna, eh, grazzi tal-li weġibtu koll għal-mistoqsijiet kollha u jiena hawnhekk issa se nistieden il-Kummissarju Vella u Sur Hans Brunek, direttur eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea l-Ambjent, għattini sessjoni tagħna u nixtieq nirringrazzja Sur Cox u il-Kummissarju tagħna Sur Kanjeta għal dan id-dibattitu ferm interessanti li kellna u tal-li wieġeb għal mistoqsijiet kollha li sarulhom il-kollegi differenti. Grazzi ħafna wkoll ir-rappreżentant tal- Gvern Latvijan ġifiri għad diskors tiegħu ferm eċċellenti u interessanti. Grazzi. dear colleagues. Kollegi, eh, mistednin eh, onorati, minħabba limitazzjoniet ta' ħin ikolna nibdew minnu fieq bis-sestini sessjon. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Vella kif ukoll id-Direttur eh, Ġenerali tana Sur Brunek talli qegħdin hawnhekk mana u tal-li eh, ippermettew bizzet ħin u kolla dan id-debattitu imma nishtiq nitlobkom tħarsu il-ħin allokat ġifiri sa' 10 minuti u l-ewel se naddi l-mikrofonu l-sur Vella, jekk joġbok. Imma se jkolli eh, nitlobkom u l-membri tal-parlament eh, u l-dawk li għedin f'din is-sala jekk joġobkom eh, biex ma titkellmux eh, u biex tisimmaw l-diskors tal-Kummissarju tagħna Survela. Thank you very much. Grazie ħafna Giovanni, membri tal-Parlament Ewropew u membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Kont ħerqan ħafna illi nattendi hawnhekk u peress li anka jiena kont membru parlamentari f'Malta għal 40 sena, għal kważi 40 sena, nista' napprezza bisħiħ ir-rwol ewlieni tal-Parlament Nazzjonali sabiex jaċċertaw il-demokrazija, trasparenza u l-kontabilta, ir-responsabilta. Nilqa uh, l-istadina uh, ta' Juncker sabiex il-parlamenti jaħdmu ktar it fit jiena tal tal dan din it-tip ta' subija bin sħiħ u ħerqan illi kolli diskussjoniet ma'kom mod sistematiku anka permezz tal-laqat interparlamentari u anka laqat bħal din. Naħseb memx aħjar li nibdew mill-preżent stess għanna opportunità ċellenti sabiex naraw kif nistaw ners uktar viċin lej eh, l-ekonomija innovattiva u anka imsaħħa kif anka imnizla fil-pjantazzjoni tagħna. Il-kollega tiegħi ressa il-rapport fir-rigward tal- eh, situazzjoni ambientali, musa noqgħod nirrepeti, ma xtaqt ngħid li rapport juri illi l-politiki Ewropej waslu għal progress sostanzjali f'dawn l-aħħar ħames snin għandna arja aktar nadifa, ilma aktar nadif, inqas kart li jispiċċa fil-miżbliet u qed nirriċiklaw iktar. Barra minnek il-politika ambientali qed tgħin ukoll sabiex inħoloq iktar impjieg u anka eh, jikbru l-ekonomiji tagħna. Imma ir-rapport wissina wkoll illi fi situazzjoni normali ta' kuljum mhux se nirrealizzaw x'in il vizjoni tagħna għall-2050, ġifir il vizjoni illi eh, eh, marbuta mal-70 u 80 eh, fil-mija sabiex aħna ngħixu tajjeb fid-dinja tagħna nintitlop li nanalizzaw u nevaluaw anka tendenzi u tibdil demografiku soċjali, eccetera, sabiex eh, aħna nindirizzaw dan il-punt u bżonn illi nindirizzaw dan kollu kemm fuq il-livell Ewropew kif ukoll fuq il-livell globali. Dan nisfont isfond il-Kummissjoni u jiena irridu neħdu azzjoni. Ovvjament, intom ukoll tridu taġġixxu hemm noqsma hemm numru ta' oqsma illi aħna nistgħu niffukaw fuqhom. L-ewwel nett illi nillimitaw l-izbilanċ ta' rizorsi li għanna. Il-sistema preżenti diġà tuża rizorsi b'mod ineffiċjenti u ħafna mir rizorsi tagħna qegħdin jinħlew ukoll. Biex inti ftit eżempju fl-2012 kienu biss 36% tal eh, l-iskar tagħna illi ġi riċiklat b'mod effettiv. Sal-2050 ser ikonna it-triplu bżon triplu ta' rizorsi li għanna bżon eh, illum. Sadan it-tant qed nippruvaw ukoll nindirizzaw it-tkabbir, inqas eh, impatt ambjentali u budget dejjem iktar limitat u għalhekk u aktar diffiċli anka eh, sabiex naraw kif nifrankaw ċertu riżorsi naturali jimina ħatija iktar ma naħseb fuq dan iktar qed inkun konvint illi s-soluzzjoni hija li naġġornaw u nibdlu il-tendenzi ta' konsumu u produzzjoni tagħna. Il-proċessi ineffiċjenti għandhom jitneħew mill-Ewropa ħalli ftit ftit l-effiċenza fir rizorsi jissir eh, l-ħaġa komuni tagħna li aħna biha immexxu il-ġurnata ta' kuljum. Irridu insaħħu wkoll l-ekonomija. Kif ser nagħmlu dan kollu? Kif ser nkunu aktar effiċjenti fir rigward ta' rizorsi? Nistgħu nużaw l-istrumenti eh, regolatorji u miżuri oħra sabiex nilħu iktar effiċenza u anka l model ta' circularity illi il-materjal jerġa' jintefalura fil-produzzjoni wara li kun intuża. l efficienza hija wkoll importanti fil-rigward tal-politika tal-materja prima u anka sabiex aħna nilħu il-tkabbir um, smart and inclusive growth. Il-konċett ta' circularity minn naħal waħda għandu ilu prezenti maħna mis-sittinijiet u xorta waħda għadna e, marbutin b'linja ta' produzzjoni lineari l-innovazzjoni l-potenzjal għad kabbir u eh, kbir jekk aħna jirna xinna naslu sal-fazi finali ġifiri mill-ġbir tal-materja prima għal disin tal-prodott għal produzzjoni il- eh, konsum taħħa sa' kem fl-ħar mill-ħar terġa tintuża pala eh, materja prima. Jekk l-Unjoni Ewropea ma tkunx fuq qoddimnet ta' dan it-tip ta' żvilupp, ser inkun qed nagħmlu żbar kbir. Naħseb li din hija opportunità li m'għandniex netilfu. U għalhekk is-circular package illi l-Kummissjoni ser toħroq sal-aħħar tas-sena ser jindirizza l ċiklu ekonomiku kollu għal kull pajjiż. l approċċ ser ħares lejn l-użu aħjar tal- materja prima, il- disinjar tal-prodotti b'mod iktar intelligenti kif ukoll li nieħu dawn it-tip ta' miri. Aħna qed nesploraw ukoll inċentivi varji kif ukoll strumenti tas-suq illi jistgħu jiġbdu l-investiment meħtieġ u anke jippromovu għalhekk intranzizzjoni għal ekonomija ċirkolari. Irridu nagħtu sinjal pożittiv u ċar lil dawk li ser inkunu investu f'din l-ekonomija ċirkolari u niprovdu lil dan is-settur iċ-ċertezza legali li għandu bżonn il-pakket ta' investiment serjen sabiex ikun hemm iktar investiment anka fil-gwar ta' l-użu tal-ilma, l-protezzjoni tal-ħamrija u anka il-ħafna setturi oħra li għandhom bżonn investiment sabiex jaġġornaw għal uh, metodi ġodda ta' produzzjoni u konsum. Permezz tal-programm ta' riċerka l-Horizon 2020 aħna qed ninvestu dejjem iktar fl-innovazzjoni kif ukoll illi nsibu soluzzjonijiet eh, favur l-effiċjenza fir rizorsi sabiex dan ukoll jiġu implementati fis-swieq. L-infrastrutturi u anka sistemi ta' enerġija huma illi għandna illum eh, Wis probabli se jibqaw maħna anka wara l-2050 u l-investimenti, deċiżjonijiet ta' investimenti li ser neħdu l-lum iridu jibqaw joddu jibqaw validi għal tul ta' żmien u għalhekk l-EIP s-seba u jgħat ikuna jirrifletti is-sitwazzjoni reali. Il-rapport juri wkoll li l-politika ambjentali tejn għad kabbir u għal ħolqien ta' iktar xogħol anka semestru Ewropew juri dan. Jekk nikkonsidraw il-qafas leġislattiv b'saħħtu li diġà għandna iwassana sabiex eh, ninsistu li kunem l-implementazzjoni tiegħu għax inkella ser jiswina 50 biljun euro u jista' jgħinna wkoll sabiex eh, noħol l-impjiegi anka sal-2020. L-implementazzjoni tal-Water Blueprint jgħinna sabiex nsaħħu l-effiċjenza fi żmien fejn l-Ewropa għada taħli bejn 20 u 40% tal-ilma illi għandha. Naħseb irridu nkunu ħafna iktar ambizzjużi u ninsistu anka iktar fuq l-implementazzjoni. Xaqt infakkarkom illi l-appoġġ finanzjarju huwa disponibbli minnaħat tal-Unjoni Ewropea sabiex l-amministrazzjonijiet reġjonali tagħkom ikunu jistgħu anka jipprovdu ċertu rati flessibbli u sostenibbli lill-industriji eh, tagħkom. Hemm l-element tat-tassazzjoni, tassazzjoni, tassazzjoni hija kwistjoni delikata, jien mhux qed nissuġġerixxi illi il-Kummissjoni għandha tkun preskrittiva hawnhekk imma din hija għażla illi tista' twassal għal tħul ta' 200 biljun euro kull sena u il-priorità internazzjonali għal President Juncker hija l-aġenda għal wara l-2015. F'Settembru l-kapijiet ta' stat se jintalbu jaqblu fuq qafas sabiex jimplementa il- uh, il-Europe Plus 20. xar li għadda l-Unjoni Ewropea illi uh, kienet attiva dan il-proċess ħarġet komunikazzjoni fej fassal, fassalna tlet punti ewlenin. Il-prinċipji din is-sħubija il-proposti speċifiċi ta' kif jista' jkontribwixxi kull pajjiż u anke metodi ta' kif wieħed jista' eh, jevalwa il-responsabilta u l-reviżjoni. Aħna nħossu li l-agenda hija waħda sostenibbli u hemm anke impenn reali għal kull stat membru fejn anke l-kollha involuti jinżammu responsabbli. Jiena ser inkun qed nikkoordina ma' Sinjora Margarini, il-Viċi President, sabiex inkomplu nimbuttaw ir-rwol eh, ewlieni tal-Unjoni Ewropea, aħna ser naħdmu wkoll mal-Ġermanja bħala Kommissjoni illi wkoll eh, poġġi dan kollu bħala wieħed mill-priorità tagħha fil-Presidenza tal-G7. Aħna ser nserħu wkoll fuq il-programm tal-Presidenza fir-rigward tal-użu tar rizorsi Sinjuri l-2050 huwa biss 35 sena l-bot forsi taraħ perjodu twil sabiex aħna nwettqu din il-viżjoni imma x-xogħol irid jibda minn issa. Hemm bżonn inżommu koerenza fuq livelli varji mill-livell globali għal dak lokali. Aħna qegħdin naħdmu favur din il-koerenza fuq tliet livelli differenti. L-ewwel livell il-livell globali fej l-impenn tagħna Eh, jorbot ukoll mal-proċess ta' wara l-2015. Imbagħad għandek il-xogħol fuq il- l-ilma, il-sajt u anka xogħol lokali sabiex il-leġiżlazzjoni ambjentali tiġi implementata. Aħna nabżon l-appoġġ minna ħatakom sabiex din il-koerenza anka timxi għall 10 snin illi ġejjin u bekk ukoll nilqawa l-sfidi ambjentali u ekonomiċi li qed niltaqgħu magħhom illum. Parti mix xogħol tagħna ser ikun marbut mal eh, li naħdmu favur bidla fil-mentalità eh, tan-nies. Eh, dan jista' jwassal għal revoluzzjoni kulturali u anka legali, rivoluzzjoni illi tolqot lil kull ħadd lil produtturi, lil dawk l persuna ta' xabli jiena nsara fuqkom sabiex turu l-ċittadini tagħna li aħna iva nistgħu nġibu id-differenza u li anka nistgħu ninvestu fil- fis-saħħa u fil-ħajja tajba eh, għalina u għatfall tagħna. Is-sur Timmermans il-Viċi President u kol sir ikun qed jindirizzakom u ħerqan li nattendi hawnhekk anke fil-Parlament jekk intom tkunu tixtiequ diskussjonijiet ulterjuri fir-rigward ta' leġiżlazzjoni u f'dak kollu liqa taħt il-kompetenza tiegħi. Carmenu for your intervention. Grazzi Carmenu l-intervent tiegħek. Naddi il-kelma li direttur tal-European Development Agency. Grazzi ħafna. Signori, grazzi ta' din l-opportunità illi inressa il-rapport tagħna hawnhekk kull ħames snin l-Aġenzija Ambientali Ewropea tressa il-rapport tagħha fuq l-istat ambjentali u s-survella diġà ressaq l-iktar riżultati importanti. Forsi nista' nidħol xejn iktar fil-font. Se nurikom ukoll xi slides. dak li qed nagħmlu fir-rapport huwa illi b'mod sintetiku niġbru flimkien l-arfin Il-rapport huwa disponibbli fi 23 lingwa u ser ikun lingwi l-oħra dal-waqt. Aħna qed naħdmu fih dan dak li nsejħulu il-rapport ta' tendenzi u nirreferu għalih bħala Global Megatrends u nindirizzaw il-kwalità tal-arja, il-kwalità tal-ilma u namlu anka il- il-paragun bej il-pajizi kif ukoll anka se nagħtikom informazzjoni fuq is-sitwazzjoni preżenti fiex ninsabu llum. Ir-rapport jindirizza tliet dimensjonijiet. L-ewwel nett ir-rapportaġġ fuq l-akki komunitarj, it-tieni wieħed mbagħad għandna l-focus ta' 2020 fejn ninfukaw fuq il-politika ambientali dak il-qasam kif ukoll inħarsu qudiem sal-2050 fejn nixtiequ niksbu ehm, soċjetà li eh, tibbaża ruħha fuq livelli baxxa ta' karbonju kif ukoll li jkollna eh, futur sostenibli anka fil-gwar tas saħħa u l-ambjent. Il-konklużjonijiet ewlenin tar-rapport huma dawn il-ġejjin. Niprofa nibda l-slide jgħid il-kellim. Donnum xa taħdem u sar inkompli. Aħna qed eh, niffurmaw il-konklużjonijiet permezz tar-rapport l-ewwel nett li l-politika ambjentali meta din tkun ambizzjuża, definita b'mod tajjeb, implementata b'mod tajjeb, u xtaqt ngħid li l-implementazzjoni verament hija l-punt kruċjali. Jgħinu nasa biex ikonna ambjent aħjar, jipproduċu ambjent aħjar għal ċittadini kif ukoll jilħu Eh, l-għaniet taħħa fil-gwart tal-benefiċi li aħna nħedu minn dan kollu. Fil-gwart tal-sfidi għall-Europa aħna nħossu illi dawn iktar huma marbutin mal-produzzjoni u l-konsum. Aħna nindirizzaw erba' sistemi. Dik tal-enerġija li għankom għadkom kif iddiskutejtu kif ukoll eh, l-agrikoltura kif ukoll Eh, l-industrija ekoloġika u anka dik tal ambjent Tiet konklużjoni minn ħatana, għanna bżon ta' politika iktar ambizzjuża jekk aħna rridu naħu l mili tal-2050. Dan l-approċ ta' pass pass mhux ser wassalna għal mili tagħna fil-ħin. Fil Hemm bżonn ta' opportunitajiet eh, ewlenin anka fil kompetitività fl-innovazzjoni fl-Ewropa u l-graf li konta taraw ftit ilu naħseb li dan huwa parlament verament dinamiku bil-pass li jaħdem. Ġajna sibna slide. Iż-żewġ linji ta' taħt hawnhekk tistgħu taraw l-evoluzzjoni tal-ekonomija sa mis-sena 2000. Ta' fuq net għandek l-ekonomija favur l-ambjent u l-xogħol fir-rigward ta' din l-industrija. L-impjiegi sal-2008 l-2009 huwa settur illi baqa meċi ħafna l-qoddim minn kajja l-krizi li kena u nittama illi eh, nistaw anka nurukom l-istess uh, situazzjoni fil-rigwar tal-brevetti fej anka l-ħloqna fost oħrajn bejt 2.4 u 2.8 miljon impjeg. rapportana nek din is-slajni li pala l-pjano. Musen ħafna dettal, pero jekk tħarsu fejjem il-kuluri aħdar u isfar jurina fej serjen tajja fil-politika Ewropea. Fej naqqasna anka eh, it-nġis u għalek kena ilma, għet ikonna ilma u għarja ħjar iktar notfa. Jekk tħarsu li l tastiri ta' barra tal-pjano, taraw situazzjoni differenti fej aħna tinħarsu li sistemi ekoloġiċi u anka qed nindirizzaw il-saħħa ambjentali. Minkejja l-politika tajba li għandna l-sfidi fuq il-livell eh, sistematiku għadhom kbar. Jekk inħarsu li d-basira għal l-20 sena li ġejjina taraw iktar ħafna isfar u aħmar. Ma hawnhekk fejn tidħol it-tfassil tal-politika il-politika mfasla tajba tista eh, tejna sabiex ikonna iktar tassir impenġin blaħdar mill-li bl-isfar jew bl-aħmar. U għalek u importanti li din il-politika u kol tindirizza l-produzzjoni u l-konsum. Jekk anka norbot ma dak li anka semma il-komissarju nistanati daqxej ta' eżempji fej inqabbel pajis ma jħor. Fuq uh, l-enerġija li tiġġeddet sa mill-1990 nista' naraw ftit żieda fil uh, konsumu tal-enerġija qed naraw ukoll żieda fil-rigward ta' l-użu ta' l-enerġija rinnovabbli kif ukoll daqsxejn ta' progress eh, fl-effiċenza tal-enerġija imma vera verament naħdmu ħafna iktar sabiex nilħu l-miri li għandna. M'hemmx għalfejn noqgħod insemmi l-ismijiet tal-pajjiżi ma tħarsu lej il-grafika tistgħu taraw mill-ewwel id-differenza illi tagħmel l-implementazzjoni tal-politika u l-approċċ Eh, li jittieħed fil-pajjiżi kif ukoll kemm dan kollu huwa importanti. Il-konsum per capita ta' riżorsi materjali żdied bej l-2000 u l-2012, ġifiri dan zdiet eh, fi 13 il-pajis u naqas fi 19 il-pajis. Għalek l-istampa hija waħda varjata, u uh, iż-żidiet uh, ġew reġistrati minħabba uh, investimenti infrastrutturali u anka juruna kemm għandna sfidi kbar fir-rigward tal-implementazzjoni tal-istrateġija tal-ekonomija ċirkolari. Fuq l-iskart aħna dan qed nimmaneġġjaw aħjar imma jkridu nilħu nilħqu il-miri tagħna ta' 50% sal-2020 jridu naħdmu ħafna iktar f'ħafna mill-pajjiżi li qed taraw niżlin hawnhekk fuq il-grafika. Ħafna mill-pajjiżi għadhom taħt eh, l-20% fil-waqt li oħrajn qegħdin il-fuq minn 50 jew 60%. Nistgħu nilutaw ukoll li numru ta' pajjiżi ser ikunu għat jilħu iktar mill-impen tal-protokoll ta' Kyoto fil-gwar ta' tnaqqis tal-emissjonijiet imma għal 14 il-pajis ieħor inħossu illi għandhom bżonn ta' miżuri addizzjonali. Dalu qatt nkun qed nikkonkludi sur President Inħoss illi l-innovazzjoni ser ikollha rwol importanti ħafna sabiex nilħqu il-miri tagħna ta' l-2020, 2030 u 2050. L-innovazzjoni soċjali u teknoloġika xi favur l-ekonomija l-ħadra. B'dan nuru illi anka l-Ewropa tista' tkun fuq dimnet fil-rigward ta' din it-tip ta' innovazzjoni, rridu investu fil-riċerka fil-innovazzjoni, nħarsu koll il-pakket uh, Horizon 2020 illi ser f'dan kollu. Jekk inħarsu lej l-investiment uh, li nistgħu nagħmlu llum sabiex uh, ngawdu ħanka fil-futur, nħossu illi eh, l-investimenti jistaw jkunu gbar u rridu nibdew mill-lum, rridu natu anka ċertu direzzjoni. Għanna erba kriterji ewlenin li aħna jħorġu mir rapport tagħna ġifieri eh, użu nqas tal karboni fis-soċjetà, eh, impjiegi li jserħu fuq l-ekonomija ċirkolari li nibnu valuri b'saħħithom fil-gwar tal-ekosistema kif ukoll is-saħħa tal-bniedem. Il-Kummissarju għam referenza u koll riforma tat taxxa naħseb li din tista' ġib magħha potenzjal kbir. Naħseb li għamilna anka progress eh, f'dan il-qasam daw l-aħħar ħames snin. naħseb illi dawn il-flejjes jistaw jgħinu sabiex inkunu ktar sostenibli fil-lanijiet. L-investiment illum aħna semmejna il-fondi għal l-investiment strateġiku fuq il-fond tal-klima dawn huma żewġ fondi illi hemm bżonn nużawhom sabiex intikom ftit idea meta nitkellmu fuq 100 biljun dollaru għal fond tal-klima naħseb illi eh, tajjeb ukoll nifirxu ftit lej il-suq eh, tal-bonds privati li huwa ta' 100 triljun. Għandna wkoll eh, suq ta' 28 triljun fil-gwar tal-pensjoniet nasab illi tistaw tamlu il-samom eh, ta'kom. Nasab illi il-qasam ambientali fil-Unjoni Ewropea dawn l-aħħar snin ingħata importanza kbira u naħseb li nistgħu nħarsu l-qudiem b'ċertu eh, pożittività u minkejja l-kriżi nafu illi l-politika tagħna ħadmet u jekser ser eh, nitfaw taħt it-tapit l-sfidi tal-futur ser ibeduna mill-li nieħdu ta' ġestjonijiet kif meħtieġ sabiex eh, nirriflettu anka l-standards illi joħorġu mill-laki komunitar. Għanna aktar informazzjoni fuq dan kollu fuq is-sit elettroniku tagħna disponibbli bil-lingwi 23 eh, sallum u ser ikun għal-lingwi l-oħra dal-waqt u ukoll li tagħmlu kuntatt mal-EEA sabiex anke l-informazzjoni li forsi intom tkunu tixtiequ anka tagħdu il parlamenti Nazzjonali tagħkom. Grazzi ħafna u issa nistgħu nibdew bid-diskussjoni tagħna. Nibda bla dewmin billi ngħaddi l-kelma lil Octavian Motok membru tal-Kumitat tal-Ambjent fis-Senat tar-Rumanija. Grazzi, President. Probabli il-miri ambizjużi tal-Unjoni fil-qasam ta' riduzzjoni ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra jintlaħqu minnajr ma jkun hemm impatt kbir fuq livell internazzjonali. il sitwazzjoni ekonomika l-ġdida, l-qafas ekonomiku l-ġdid, li se jiġi impost fuq l-istati membri jikkostitwixxi u se jwassal għal konsegwenzi sinifikanti, speċjalment tal-pajjiżi l żviluppati bħal Rumanija li qed nirrappreżenta llum. Se nassistu għal tendenza lejn trasferiment tal-attivitajiet l-aktar li jinniċsu mill-pajjiżi l-aktar u mal pajjiżi l-aktar dajfa. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea ma tistax tinfluenza b'mod dirett il-kontenut tal-liġi ambientali fl-istati membri singoli, tista' tinfluwixxi però fuq din it-tendenza, it-trasferiment tal- xogħol inkwinanti mill-pajjiżi l-aktar b'saħħithom mal dawk l-aktar dajfa, hekk iva. Dan irridu nagħmluh biex konna influenza fuq il-kumpanniji b'mod li dawn ma jitrasferixxux din il-ħidma għal pajjiżi inqas żviluppati. Il-kumpanniji irridu jevitaw dan l-aġir. Issa, is Trek, il-Viċi President ta' Kumitat Infrastrutturali u Ambientali fl-Assembleja Nazzjonali ta' Slovenja. Grazzi, se nkompli fis-Slovenjena. Grazzi. Il-Parlament fis Slovenja u kollu huwa kontent eh, dan l-approċċ aktar ambizjuż li qed inħadnu. Apparti din ċivilizzazzjoni imsejsa fuq dan id-deb iswed iż-żejt. Issa qegħdin nħadnu approċċ aktar responsabbli. Aħna diġà tkellimna dwar forom aktar notfa ta' enerġija pereżempju, enerġija ġeotermika. Xi ħaġa li ma semmitx f'din id-diskussjoni. X'inhu lan tad-diskussjoni però? Mela. Aħna isna il-modi differenti kif nistaw nindirizzaw din il-problema. U anki l-livell nazzjonali, reġjonali, lokali, però qegħdin ninsew ukoll il-lokalitajiet mikro fejn f'ċertu sens huma jistgħu fornixxu l-enerġija tagħhom stess. Fis-Slovenja pereżempju f'dan l-aħħar 10 snin il-provvista tal-ikel hija msejsa fuq il-lokal. U dan għandu implikazzjonijiet fuq il-politika agrikola wkoll. U ovvjament nafu wkoll il-każijiet tan-nies li jagħmlu l-enerġija tagħhom stess. Eh, xi kultant aħna nsibu dawn il-monopoli eh, monopoli nazzjonali u globali u kollha li ġdinja problema globali, però Apparti minn hekk irridu nżammu f'moħħna li hemm il-ħtieġa li inġeddu l-element reġjonali. Irdu nagħmluha possibbli li nimplementaw politika fuq livell Ewropew u livell globali wkoll. Biex nikonkludi, ngħid li aħna spiss nitkellmu dwar strateġiji, speċjalizzazzjoni, speċjalizzazzjoni intelligenti, però spiss ninsew li aħna għandna bżonn stil ta' ħajja intelligenti fil-qasam rurali, kollega Ġermaniż tkellem dwar l-użu intelligenti tal-methane per eżempju. Musa nitkellem dwar dan, però ngħid biss li naqbel mal-kummissarju. Aħna rridu nibdlu l-attitudni tagħna Grazzi. Issa Damir Materan li huwa l-Viċi President tal-Kumitat Ambientali. Tar-Repubblika Russa jgħid il-President. Il-Kroazja hija l-aktar pajjiż riċenti li sieħab fl-Unjoni Ewropea. Aħna adottajna ħafna liġijiet marbutin mal-ambjent. Dawn il-liġijiet jirregolaw ukoll l-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra. Fir-rigward ta' situazzjoni tal-karbonju fil-Kroazja. Naħseb aħna mexin tajjeb u għalek li l-Ministeru tal-Ambjent tal-Kroazja implementa sensiela ta' ħidmiet b'mod li insiru nafu xin is-sitwazzjoni. Hemm pereżempju hemm pjantazzjoni li jibda li kompli sejja sar 2030 u dan se jiġi adottat sa tmiem din is-sena. l ta' dan il-pjan huwa li jitnaqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet effett serra sal-2050 il-Kroazja hija konxja mill-fatt li dan huwa proċess li jrid jiġi adottat. Ir-riżorsi kollha possibbli irdu jintużaw għal dan il-lan, din hija xi ħaġa li eh, torbot ma' ħafna qisma mill-bidja per eżempju l-forestrija u inkluż l-enerġija u Il-Kroazja taf li ħafna azzjonisti qegħdin jipparteċipaw ukoll fit-tiswir ta' dawn il-liġijiet aħna mardux ninsew li spiss jiġri li dawn il-miżuri ifissru spejjeż akbar għall-intraprizi. Aħna però approċ bħal dan għandna bżonnu, ma rridux ninsew lanqas li dan jista' wkoll joħloq l-impigi ma' 80,000, ħaġa importanti għal Kroazja, il-kellim li jmiss. Jiena wkoll mill-Kroazja, u jiena nappoġġa bisħieħ dak li qal il-Viċi President qabli. Spiss jiġri li fil-Kumitati tagħna tal-Parlament Ewropew niddiskutu dawn il-suġġetti. Unċidentalment grazzi tal-ewwel sessjoni fejn kellna magħna il-Kummissarju Kanjeta, grazzi wkoll il-Kummissarju Vella tal-preżenza tiegħu, però jien kont xejn imħasba wara il prezentazzjoni ta' Sir Brunitz, prezentazzjoni li kalla xi grafs fija li kienu jindikaw li hemm sitwazzjonijiet li varjaw fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Xi kultant fl-Unjoni Ewropea il-konfini ma, ma jkunux xkiel meta niġu għal emissjonijiet tal-gassijiet effett serra u dan ħassibni lili. Jiena nixtieq li nsibu soluzzjonijiet għal din il-problema il-ħarsien ambjentali, il-politika ambjentali u maffarijiet li nsibbu fuq livell lokali, reġjonali u nazzjonali wkoll. Għandna wkoll direttorati U se nittamaw li konna dan l-ftajim f'Pariġi wkoll. Hemm ukoll problemi bl-Indija, ċina, l-Istati Uniti, pajjiżi li ma jishtuqx li jkun hemm miri mandatorji l-Unjoni Ewropea. Tixtieq però dawn il-miri mandatorji, din hija sitwazzjoni komplessa. Jiena nixtieq nistaqsi kif nistgħu nimplementaw direttivi fl-Istati membri u kif nistgħu normalizzaw is-sitwazzjoni fl-Istati membri. Dan huwa suġġett importanti viżavi l-2050 u l-ġejjin in ġenerali. Aħna għandna 28 sitwazzjoni differenti U din ħaġa li tħassibni kifet. Ippermettili, insemmi biss. Eżempju żejr. Il-trasferiment tal-iskart minn pajjiż terz għal stat membru tal-Unjoni Ewropea. Iġifiri mill-Albanija l-iskart jiġi trasferit permezz tal-kurrenti tal-ilma tal-baħar dan l-iskart jasal il-Kroazja. Din is-sitwazzjoni kif nistgħu nindirizzawha? Grazzi, jessur Arno Leroy, il-membru tal-Assemblea Nazzjonali Franċiża. Grazzi, President. Nixtieq norbot ma' xi punti li saru f'din il-laqgħa llum. L-ewwel net il-liġi ta' tranzizzjoni enerġetika li qed tiġi diskussa fil-Parlament Franċiż bħalissa xi ħaġa li tirrifletti d-diskussjoni tal-lum u hija kwistjoni marbuta mal-finanzjamenti wkoll. Għaliex aħna esprimejna l-ambizzjoni tagħna l-Pariġi ħaġa ovvja. Mbagħad meta niġu biex nimplementaw il-liġi nazzjonali nagħmlu ċerti għażliet, għażliet li għandhom valur politiku u jkollhom konsegwenzi wkoll. Imbagħad hemm ċerti problemi għalina fl-implementazzjoni għaliex nispiċċaw f'sitwazzjoni imprekattiva, sitwazzjoni ta' 3% din hija sfida importanti xi ħaġa li kien qiegħed jgħid MP aktar kmieni din il-kwistjoni tar-rwol tal-finanzjamenti u tal-Ministri tal-Finanzi. Aħna ma nistax neħbew wara subajna mingħajr il-finanzi da kollu li edna l-lum jispiċċa ma jissarraf f'xejn. Dan kien l-ewwel punt, issa t-tieni punt sur kummissarju aħna fl-okkażjoni tal-budget 2014-2019 adottajna dispożizzjoni li kan titkellem dwar 20% tal-pagamenti Ewropejn l klima Aħna nixtiequ kjarimenti però fuq il-kriterji tal-użu ta' dan l-20%. Xi ħaġa importanti għalina din, somma importanti din. Issa, l-Aġenzija Ewropea il-kwestjoni tal-carbon footprint. Aħna fl-Assemblea Nazzjonali ħriġna b'rapport li tista' taraħ fuq din il-kwistjoni, emissjonijiet u footprint. Ir-riżultat huwa negattiv ħafna l franza Għaliex aħna maħniex parti mill impenni ta' Kyoto, ħafna minn l-affarijiet li semmew illum huma importanti, pereżempju trasferiment tal-emissjonijiet lejn pajjiżi low cost bħalma qal il-kollegi tar-Rumanija. L-aħħar kumment, jekk tippermettili. Il-kollega Keller tkellmet dwar stqarrija komuni, xi ħaġa importanti biex nenfasizzaw ir-rwol tal-Parlamenti fis sfida li se jkollha impatti kbar fuq il-ħajja ċittadini fiċ deċenni li jmiss. Ma nistawx nibqgħu imbarru l-parlamenti f'dawn it-taħdidiet. Grazzi. Issa il-kellim għal-Kumitat tat tibdir Klimatiku fi Spanja. Grazzi, President aħna irridu soċjetà sostenibbli li ma tantx tuża karbonju għal dan il-għan huwa meħtieġ li l-użu effiċenti tar-riżorsi u tal-enerġija jaħdmu tajjeb. L-aħjar enerġija hija dik li ma tintużax. Tkellimna ħafna dwar l-interkonnessjonijiet u importanti li niżviluppaw dak li ġi approvat fil-Konsill Ewropew għaliex dan huma importanti ħafna biex l-Ewropa timxi fit-tri għall-Unjoni Enerġetika b'mod li konna prezzijiet aħjar, provvist aħjar u użu aħjar ta' l-enerġija eh, rinnovabli. L-interkonnessjoni huma importanti għal Spanja, eh, pajjiż li huwa parti mill-Peniżola Iberika, eh, nista' ngħidu li aħna gżira enerġetika u neċessarju wkoll il-ġlida kontra tibdil klimatiku fil-qasam privatu u l-qasam pubbliku jimxu jitfejt. Fi Spanja aħna ħlaqna il-grupp ta' tkabbir ekoloġiku li jinvolvi l-kumpanniji, l-ħsib u għal hemm eh, riċerka, ecc. Aħna għanna sfida qoddimna, mux bi sfida għal gvernijiet u l-qasam pubbliku, pero sfida għal kulħadd. Naħseb li hemm bżonn kampanji ta' arfin u bidla fid-drawwiet ukoll xi ħaġa li tindirizza ċ-ċittadini kollha, speċjalment fir-rigward tal-ineffiċjenza enerġetika u aktar. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa is-sur Kirtes li huwa membru ta' Kumitat marbut mal-ambjent fil-Parlament Rumen. Grazzi ħafna, President, Sur Kummissarju. Jena, nixtieq insemmi xi ħaġa li diġà semmi aktar kmieni, xi ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi. Il-kollega Motok diġà tkellem dwar dan, Qed nirreferi għat trasferiment ta' teknoloġija li tniġġes mill-pajizi b'saħħitha mal dawk dajfin mhux biss fl-Unjoni Ewropea però anki lil minna. Kif se nippruvaw inrażnu dan it-trasferiment ta' teknoloġija? Din hija l-mistoqsija tiegħi, imbagħad apparti minn hekk nixtieq li l-Kummissjoni Ewropea tkun tista' twettaq ruol aktar sinifikanti għal kontroll ta' dawn it-teknoloġiji, forsi hemm bżonn involviment tal-Parlamenti Nazzjonali wkoll, forsi xi mekkaniżmu ta' kontroll parlamentari. Jiena nirreferi hawnhekk għall erba qosma li l-aktar li interessawni l-industrija petrolkimika, trasformazzjoni tal-injam l-agrikoltura u l-industrija tal-enerġija. Dawn huma l-oqsma li l-aktar li jien familjari magħhom. L-Ewropa tal-innovazzjoni m'għandix biss tfisser trasferiment ta' teknoloġija li tniġġes lejn pajjiżi inqas żviluppati. Dan ir-rigward diġà semmi xi ħaġa, hawnhekk qegħdin qed nitkellem dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent. Jiena naħseb li jista' jkun utli li jista' jkun hemm rakkomandazzjoni li jkun hemm inizjattivi marbutin ma' dawn it-trasferimenti. Inizjattivi importanti dawn. Um, es geht ja einerseits um die Vermeidung von Grazie, ħafna. Għawna kan nitkellmu fuq l-inevitaw Eh, dan it-tip ta' eh, gassijiet eh, li għamna ħsara lill-ambjent. Aħna hawnhekk rridu naraw f'rigward rigward tal-anka l-ekonomija u kif anka nistgħu ikonna l-approċċ anka fir-rigward tal-forestazzjoni. Naħseb illi Eh, grazzi anka tal-li għattindirizzaw dan kollu għalek nirringrazzjak ukoll tal-prezentazzjoni tiegħek fil gwart tal-naqis ta' CO2 eh, b'mod totali naħseb illi u importanti illi nirrealizzaw Ehm, xinu l-effett tal-dawn it-tip l-emissjonijiet u anka eh, x'nistgħu nakkwistaw jekk aħna verament naħdmu favur tneħħija tagħhom mod totali. Eh, eh, Grazzi l-kellim li jmiss. Rappresentant mill-Olanda. Grazzi ħafna President, nixtieq nifraħ li u l-istaff għal din il-laqa Grazzi wkoll il-kollegi tiegħi għal kummenti dwar l-ħtieġa li jkollna politika ambizjuża fl-Unjoni Ewropea. Aħna l-kol kemm aħna naqblu l din il-politika għandha tħares il qoddim effiċjenti, effettiva u koerenti wkoll. Dan ir-rigward jiena nixtieq nifoka fuq l-ħtieġa li jkun hemm effiċenza fir-riżorsi kif ukoll tranzizzjoni urġenti għall-ekonomija ċirkolari. Aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet ta' sfida l-popolazzjoni dinjija qed tikber b'rata maġla speċjalment f'pajjiżi emerġenti. U għal daqstant irridu nqisu kollox fid-deċenji li jmiss il-pressjoni fuq ir rizorsi nazzjonali tagħna u materji primi se tikber. Dan iwissa wassal prezzijiet akbar tħassib ukoll rigward is-sigurtà ta' provvista u xi ħaġa li tista' twassal ukoll għal ħsara naċċettabbli f'pajjiżna tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari għal daqstant hija neċessità fid-dinja, bla dubju anki għalina fl-Ewropa. Dan huwa għaliex l-ekonomija ċirkolari hija priorità għal Kamra tar rappresentanti fl-Olanda l-aħbarijiet tajbin huma l-ekonomija ċirkolari toffri wkoll opportunità kbira għall-Unjoni tagħna. Tista' tgħinna biex noħorġu mill-kriżi. U fl-aħħar nett bla dubju mhux l-inqas tista' toħloq ukoll impigi tgħinna niġġieldu r-rati għoljien taqqat li nistgħu naraw fil-kontinent tagħna llum il-ġurnata speċjalment fost iż-żgħażagħ. President Jien aħna nixtiequ Ewropa sigura kompetittiva. Pal ħafna nies jiena wkoll kont diżappuntata dwar l-irtirar tal-pakket tal-ekonomija ċirkolari tas-sena l-oħra. Jiena nħeġġeġ il-Kummissjoni biex tħaffef u toħroġ bi pjan aktar ambizzjuż mill-inqas tmiem din is-sena. L-aħħar komment tiegħi huwa li l-Parlament Olandi se jkompli Jati attenzjoni partikolari għal din it-tranzizzjoni urġenti. Waqt il-presidenza tagħna, l-ekonomija ċirkolari se tkun parti mill-aġenda ta' waħda mill-laqat interparlamentari tagħna fl-2016 dwar dan narfukom aktar tardi din is-sena. Nittamaw ukoll li nilqgħu l-ħafna minnkom f'deħejg is-sena d-dieħla. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa minn Malta is-Sur Karlus il-membru tal-Kumitat Ambientali tal-Pjanar. Eh, nibda billi eh, insellem il-kollega tiegħi Kommissarju Carmen Uvella. Żewġ punti li xtaqt nagħmel. L-ewwel dwar id-distak bejn uħut mill-istati membri illi huwa sostanzjali fuħut mill- eh, mill-kriterji. Jekk tara xqal ir-rapport fir-rigward tal-Municipal Waste Recycling Rates, hemm differenza bejn il-pajis li mar l-aħjar u l-pajis li mar l-inqas tajjeb ta' madwar 50%. Din naturalment hija differenza sostanzjali ħafna meta tikkunsidra li dawn l-istati il kol huma membri tal-Unjoni Ewropea u għal daqstant naħseb li l-Kummissjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni eh, fis-sens proattiva sabiex dawn il-pajjiżi tal-istati eh, tal li huma stati membri tal-Unjoni Ewropea il-kol jimxu il-qoddim. Jekk verament l-Unjoni Ewropea tittimxi il-qoddim kollha kemmi eh, bħala Unjoni waħda. It-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa dwar l-użu tal-ilma. Ija ehm, osservazzjoni inkwetanti tal-rapport illi għamlet u konkludiet mod tajjeb ħafna il-European Environment Agency jekk xejn huwa rapport illi għandu jagħti d-dawl lil mexxejja kollha tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Però fil-każ tal-użu tal-ilma u naħseb saret sar ċen speċifiku eh, mill-Aġenzija Ambjentali Ambientali għal fatt illi in-naħa tisfel tal-Ewropa hemm problema iktar kbira. Eh, u allura d-domanda tiegħi lill-Kummissarju hija jidhirlux illi l-Kummissjoni għandha tadotta strateġija illi tkun aktar effettiva mod partikolari għal naħat isfel tal-Europa. Wieħed naturalment jifhem għalfejn hemm sfida ikbar għaliex fin naħat isfel tal-Europa eh, hemm bżonn aktar ta' ilma minħabba il-klima u t-temperatura illi eh, hija illi tagħmel iktar eh, biex ngħidlek sfida lil bdiewa lil bdiewa ta' dawn iż-żoni. U allura jidirlux il-Kummissarju li huwa iktar importanti jkun hemm inizjattivi speċifiċi għal dawn iż-żoni. Grazzi ħafna. Thank you, and now we go French. Grazzi. Issa se naddu lil ġanħib hib Lecont, naddu għal Franċis, li huwa membru tal- tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej fis-Senat Franċiż. Għandi ftit mistoqsijiet l-ewwel qabel kollox L-Unjoni Ewropea iva l-emissjonijiet huma 10% tal-emissjonijiet eh, tal-gassijiet li jikazaw l-effett serra imma nirrappreżentaw 23% tal-prodott gross domestiku minħabba trasferment tal-attivitajiet lejn pajjiżi oħrajn li jaqgħu barra mill-Unjoni. Jiġifieri il-mudell tagħna jifisser li jem pajzi oħrajn li jirridu jinaqsu l-emissjoniet eh, tagħhom tal-gassijiet li kawżaw l-effett serra. Jiena qed nitkellem fuq din il-kwistjoni peress li eh, l-Unjoni Ewropea il-mexxejja ekonomika dinjija u għalhekk rridu aħna nużaw dawn fin-negozjati li nagħmlu fuq il-klima. Palissa il-produzzjoni u trasport mhux qed jiġu evalwati sabiex nikkonsidraw jekk għandhomx jikċirkulaw qed nitkellem jiena dwar il- marka tagħhom ambjentali dan mhux qed jiġi konsidrat meta niġu biex nitkellmu dwar kuntratti pubbliċi xi ħaġa li jridu aħna ninkluduha specialment eh, eh, għal xaġa li rridu nikkonsidrawa għal kummerċ dinjis sabiex nevitaw dak li jintqal dwar il-trasferiment mejn lejn pajjiżi fejn l-spes involuti fil-produzzjoni huma ovvjament inqas ġie publikat studju is-sena l-oħra studju li għal li fl-2012 kien hemm xi 120 biljun tajnuna statali li ingħatat għal kumpaniji li produċu il-fuel, 10 fil-mija marru għal kumpaniji tal-karbonju. Mistoqsija oħra, il-ħila tal-istati li jikonformaw ma l-impenji li jihdu. L-għura qabel kollox minħabba l-fat li l-istati jridu jadmu imma minħabba l-fat li eh, stal kumpaniji u oħrajn huma ovvjament kumpaniji internazzjonali eh, li eh, ħafna drabi l-istati membri m'għandhomx kontroll sieħ fuqhom u għalhekk biex inkun naf kif se naċċertaw li l-istati konformaw mal-impenni tagħhom. Aħna nafu li diġa aħna għamilna impenji ġifiri għall-2030 imma ma taħsibx li għanna bżon għanijiet iktar ambizjużi għalli neħdu għam sal-2050 għanna l-parlamenti kolla ma nix aħna pala parlamenti nazjonali noħarġu bil-sfidi li huma iktar ambizjużi għall-2050 Grazzi ħafna Miguel Hidalgo, il-membru tal-Senat Spanjol. Grazzi ħafna l-ewwel qabel kollox nixtieq eh, nirringrazzja tal-li studentuna nipparteċipaw f'dan id-dibattitu, ovvjament irridu niġġieldu kontra it-tibdil tal-klima xaġa li ma nistawx nevitawa, ma din hija opportunità sabiex nibnu ekonomija ġdida, ekonomija li tuża inqas enerġija li tuża enerġija li tiġedet. Nistgħu nużaw enerġija li għaffavur l-ambjent u nistgħu niġġeneraw attivitajiet ekonomiċi ġodda ħalli bekk l-ekonomiji tagħna nagħmluhom iktar kompetitivi, Imma b'dan il-modell li rridu nibnu, ovvjament hemm ħafna ħafna verdijiet li rridu minn nixtieq nifuka fuq xi ħut minnhom. Mela l-ewwel qabel kollox dan il-modell il-ġdid. Dan il-modell irrid jibqa' konsistenzi, irrit ikun hemm konsistenza u korrenza bejn l-istati membri u rridu aħna nużaw teknoloġiji ġodda fl-istati membri kollha, pereżempju Spanja da fuq id-dim dwar l-użu tal-enerġija li tiġġedet, imma il-leġislazzjoni ġiet emendata eh, f'xi oqsma partikolari u dana per eżempju ħolo ostakli għal eh, twessieħ tal-panels solari u xi aspetti tal-enerġija ġemir riħ. Hemm żoni li huma aktar żviluppati li jistgħu jgħinu fil-waqt li oħrajn, żoni oħrajn jistgħu jiblu s-sitwazzjoni tagħhom. It-tielet net aħna nixtiequ nsemmu tħassib tagħna l-irtirar tal-pakket tal-ekonomija ċirkolari fejn il-kummissarju għalli se tkompli din il-ħidma Nittamaw li kunna din il-ħidma konkreta, nixtieq nisma' xinu mal-pjanijiet tagħkom u l-kalendarju wkoll. Rigward affarijiet oħrajn naħseb li nkomplu ninsistu fuq il-pjanijiet ta' adattament fuq l-effetti ta' tibdil klimatiku għandek sensiela ta' pajjiżi b'sitwazzjoni eh, ta' riskju partikolari bħal fi fejn il-kosta hija parti vulnerabbli u għandek ir-riskju ta' katastrofi gravi anke marbutin ma' produzzjoni agrikola. Fl-aħħar net nixtieq ngħid li din hija opportunità b'mod li fl-Ewropa ikun hemm sitwazzjoni aktar ekwilibrata. Jiena mill-Galizja u għal daqstant imħasseb ħafna fuq, fuq l-ambitu rurali. Hemm l-element ukoll fejn il-popolazzjoni qiegħda kull ma jmur tonqos. Jiena nixtieq li żoni jekk jiġu trattati kif jixir ilhom. Madam Evi. Grazie Presidente. Grazzi, President. Mela, jena minn Ravella, jena għandi xie mistoqsijiet, nixin kun naf, mela, jekk nikkonsidraw laħar rapport li l-Parlament qed jadem fuq fuq il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif diġà edna ħana ħafna dowmin l-iktar fi trasposizjoni ta' din il-leġislazzjoni fil-qasam tal-ambjent. Iva, fl-2013 hemm iktar minn 100 68 proċediment miftuħ għalhekk hemm ħafna pajjiżi li jettibatu sabiex mela japplikaw imbagħad dawk li huma li hija l-leġislazzjoni Ewropea u din ir-raġuni jiġifieri li tħassibna jiena nagħmel parti mill komitat tal-Peti aħna kemm il-darba nirreġistraw eh, petizzjonijiet eh, fil-qasam tal-ambjent hemm ħafna minnhom u Għalek mela għandi mistoqsija preċiża ġifiri, inti kif taħseb li nistaw intajbu l-parċipazzjoni ta' ċittadini fil-ġestjoni ta' territorju tagħhom stess għax ta' spiss mela l-informazzjoni li tina da muxa tessir mot xira unbat fuq il-finanzjament ħana nitkallimna dwar il-finanzjament fil-qasam tal-ambjent u Iva dan huwa bidu tajjeb ħafna u wis probabbli uh, fil-Parlament Ewropew dinja tema li vera diffiċli li nitkellmu fuqhom imma forsi għandna nisu ħafna fuq uh, dan il-punt ġifiri li uh, nimxu ġifiri lejn il-tassazzjoni fil-konsum tal-enerġija u l-rizorsi ġifiri nixtin kun ġifiri dwar l-opinjoni tijak fuq din il-tema un jekk iku hemm intenzjoni sabiex ikun hemm definizzjoni ċara u preċiża l-effetti ekoloġiċi u jekk hemm xi ċifri wkoll li tista' tagħtina mbagħad għandi mistoqsija dwar il-font tal-pjan Juncker l Fsi u nixtieq nkun naf jekk il-proġetti kollha li jiġu finanzjati jekk dawn irridu jkunu favur l-ambjent sostenibbli xfortunatament fil-lista li diġà għandna hemm ħafna eh, ġifiri proġetti li eh, huma marbuta kif diġa smajna qabel mal-fossils mal-fuels kombustibli. Eh, Issa se ngħaddu għal litwania sur Linas Balsis, membru tal-Kumitat tal-Affarijiet tal-Unjoni Ewropea u il-Protezzjoni Ambitali. Grazie President. Eżis kollegi aħna t-netkelmu dwar l-effiċjenza u ovvjament il-koll kemm aħna nafu li l-effiċjenza l-aħjar fuel ħafna minna u kull f'kull pajjiż għalek eh, l-efficienza il-mod tajjeb eh, kif eh, nistaw namlu sabiex naqsu l-emissjonijiet tal-gazijiet li kawzaw l-effett sarra billi naqsu l-użu tal-fossil kombustibli u xjentisti jgħidulna jekk inkatru l-efficienza bi wieħed fil-mija nistaw naqsu l-importazzjonijiet tal-fuels konsistibli bi 26% bi programmi mirati xirqa vera faċli nistgħu nsiru independenti Mr. Putin minn Gazprom u koll. Bil dawn il-meżuri tal-efficienza nistgħu noħol usa 4 miljon posta xogħol fil-settur tal-efficienza fil-20 snin li ġejjin. Irridu aħna nisfruttaw din l-opportunità, ma problemi għandna problema xirritu konna ikollna prioritajiet ċari dwar id-direzzjoni li ħatiħu l europa l-efficienza u karboni u baxx jew inkella fuels kombustibbli u żieda eh, fit-talba għal rizorsi tal-enerġija u hekk hawnhekk għandna nuqqas ta' tmexxija politiku per eżempju fil-reglamentazzjoni ta' kwistjonijiet bħal gas xejl fl-Europa, l-Unjoni Ewropea tilfet il-battalja tal-lobbyist tal-industrija tal-gassiet wissa għanna eh, leġislazzjoni vera dajva fuq l-użu tal-fracking li tista u eh, tikkawża iktar emissjonijiet tal-metanu u dan huwa 24 darba iktar perikolus minn CO2 kif tafu intkom stess għalhekk każis kollegi aħna vera għandna bżonn ta' iktar sforzi fil-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u il-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-Gvern jekk vera nixtiequ ninataw l-isem fi 20 sena oħra is-soċjetà ta' effiċjenza u użu ta' livelli vera baxxi tal-karbonju. Il-Portugal, Antonio Ramos Petro Preto, il-membru tal-Kumitat tal-Ambjent. Obrigado. Grazie ħafna, grazie President. Grazzi. Iva, Europa iktar efficienti u bi ekonomija ta' użu ta' livelli vera baxxi ta' karbonju ekonomija ferm importanti u vera importanti li nkomplu ninvestu fi teknoloġiji li huma favur l-ambjent u li jużaw livell zero ta' karbonju. Ma meta niġu biex nitkellmu dwar l efficienza tal-enerġija rridu naħsbu wkoll dwar l efficienza tal-użu tal-riżorsi tal-ilma kif diġà smajna minn il-Kummissarju u għalhekk hawnhekk rridu naqdu rwol vera importanti. Jiġifieri rridu aħna nuru l-żgħażagħ tagħna li l-ilma Eh, l-ilma mux xaġa li joħroċ mill-tappiet imma mill-viti ġifiri ma xaħġa naturali tal-ambjent rridu aħna nħarsu din ir-rizorsa u l-enerġija ġifiri eh, mux Eh, dak li nexalu fi djartana imma ħafna proċessi involuti ħalli nkunu nistgħu nexalu id-dawl fi djar tagħna. L-Ewropa trid tkompli tinvesti u rida tisħaq eh, fuq l-innovazzjoni, r-riċerka u polli u eh, enerġija ġdida favur l-ambjent. Mistoqsija lill president tal-Aġenzija u l-Kummissarju wkoll. ma' huma tkellmu dwar iċ-ċirkustanzi skont li ma iġifiri kemm hemm bżonn li nimplementaw il-politika tal-fondi strutturali u meta ħajkolna dimensjoni strutturali viżavi dawn il-fondi strutturali dak li nixtieq nkun naf ġifieri dimensjoni transversali li dawna ħajkunu il-politiċi għat-tibdil tal-klima u għalek ħajkun vera importanti li indaħluwom fid-dimensjoni trasversali tal-fondi tal-komunità. U l-mistoqsija tijaj. Nixin kun naf, jekk Iva, il-kol kemm aħna naqblu li l-politika ta' mitigazzjoni ma' vera importanti, imma skont il-Kummissjoni din il-kwistjoni ta' tibdil tal-klima ta' dan ir-wol trasversali, Forsi irridu nikkonsidraw fil-ftehim titib mal-Istati Uniti, anka peress li ħatta għadu ma tkellem dwaru u ma nafux se jkunu l-konsegwenzi ta' dan it-trattat fl-Ewropa. U kif ħanaslu għal-ftejn f'Pajriġi jekk mem xejn dwar dan l-aspett f'dawn il-ftejmet jiena da xejn imħasseb u kulħadd eh, fil-Parlamenti Nazzjonali jrid u jinkwita fuq dan il-punt. Grazzi ħafna. Kellima, tridu żommu ma' żewġ minuti għax qegħdin vera tard Gunter Spellin. Grazzi ħafna, Sur Komissarju, inti sħaqt fuq l-importanza tal-effiċenza tal-rizorsi fl-Europa u jina xtaqt eh, nina naqat miegħek għaliex dan huwa konċett importanti għall-Unjoni Ewropea meta wieħed iħares bir-reqqa jara illi f'ċertu oqsma għamilna ċertu progress eh, pereżempju anke fil-materja prima eċċetra, però jonqos oqsma illi rridu naħdmu ħafna aktar. Per eżempju, minn uh, mobile uh, antik wieħed jista' jikseb 150 gramma dep u dan kollu uh, flimkien ma' metalli oħra dan kollu wassanna uh, situazzjoni fej uh, Eh, iktar minn qatt qabel qed ikonna problema sabiex anka ikonna aċċess għal dawn it-tip ta' riżorsi minħabba li jintużaw għal dawn it-tip ta' teknoloġija. Għalhekk huwa importanti illi nindirizzaw l-element ta' produzzjoni u naħseb illi għana nagħtu priorità lil dan il-konċett anke minn tal-Unjoni Ewropea sabiex ikonna Eh, teknoloġi li rispettaw il-materja prima li kon anka qafas sabiex eh, naħdmu bih qafas legali illi jipproteġi eh, dan din il-materja prima jipproteġi l-aċċess għalija u Anka nindirizzaw per eżempju il-kwistjoni ta' materja primja li prezentament hija konsidrata bħala waħda sekondarja naħseb nista' nikkonkludi eh, dal-waqt u ngħid illi l-qafas huwa importanti manka il- eh, din il-kwistjoni relatata mal-materja prima tippreżentana sfida lil uh, l-istati membri kollha imma naħseb illi anka fuq livell Ewropew rridu nkunu attenti fir-rigward ta' eh, materja prima illi titpoġġa s suq u toħol inna eh, din il-problema illi rridu nindirizzaw bħalma qed nagħmlu anka fil rigward ta' teknoloġija. Forsi komissar Grazzi ħafna. President, eh, Kummissarju, nixtieq ngħidilkom li fl-Olanda aħna vera favur il-pjanta Juncker u l-affarijiet sostenibli, imma aħna qed nitkellmu wkoll dwar id-djar sostenibli. U um, l-industrija tal-bunni vera interessati f'dan fid-djar sostenibli, l-użu tal-ilma, l-enerġija solari, eh, qed naraw il-potenzjal tagħhom għal-futur xtaqt inqajjem dan il-punt. Sir Brenex, aħna irridu nedu għaslit għax jekk le ħanispiċċaw blissa twila għax-xirja, tkellem dwar il-metanu u tnaqqis ta' dawn il-levelli Imma ħafna jiseraħ fuq eh, xieklu il-baqar l-alf tagħhom id-dieta ta' id-dieta tagħhom vera importanti. Rridu aħna pereżempju naqsu l livelli tal-ammonja, vera rridu inneħħu il karotti ħalli eh, ma jkunux eh, fil-muntanji. Ma nix aħna ninsaw li l-anijiet individwali jista' jkollhom implikazzjonijiet il-Belġum delegat mill-Belġu. Eh, grazzi ħafna, Iva, dwar eh, mela din it-tema President, naħseb li mela vera nitlu fil-qalba ta' din id-diskussjoni hemm dimensjoni ambientali, imma din hija konsekwenza eh, l-iżvilupp ekonomiku tkabbir dawn huma vera importanti kif tista' inti sib direzzjoni ħalli naqsu il- il-konsum tal-enerġija u l-materja propja ħalli bekk nistgħu nagħmlu tajjeb fuq il-wedit li nagħmlu naqsu l-ispejjeż tal-produzzjoni jiena naħseb li EA eaa għandha iva ċifri aġġornati imma il-konsum tal-enerġija u l-konsum tal materja propja u ħafna ikbar mill-ispejjeż involuti fis-salarji Eh, u dak u anka l-Kummissjoni dejjem għaltilna li rridu innaqsu is-salarji imma iva forsi l-affarijiet eh, nistaw għam direzzjoni oħra jekk nifukaw fuq l-enerġija u l-enerġija propja u l-enerġija tal-materja propja u rridu nistgħu nifukaw fuq l-enerġija favur l-ambjent u inti stesset li eh, ħafna postijiet li jistgħu jinħolqu f'dan is-settur. U nishtiq ukoll niġbet l-attenzjoni tiegħek eh, li l-attenzjoni tal komissjoni u l-Istati Membri ġifiri mhux biss fuq il level tal-Unjoni Ewropea ma tal-Istati Membri ġifiri in ir-regolamentazzjoni tal-iskambju ekonomiku għax jekk inti ikollok situazzjoni jilsa fil-liberalizzazzjoni u fil-kummerċ minar l-użu tal-istess tip ta' standards kif qed napplikawhom għalinhom qed nitkellem dwar konsum tal-enerġija u l-materja propja mbagħad se ndajfu l-pożizzjoni tagħna u kull ma se nagħmlu se niftu il-possibilità għal rilokazzjoni dan qed id-dar fil-ekonomija tagħna jemina l-possibilità li niksbu lan tagħna. U jiena naħseb ukoll li anka jekk eh, donat il-ħagġa tinstema bħala waħda ovvja imma naħseb li rridu noħorġu bi dikerazzjoni konġunta li u mbagħad se tingħadda lill-istati membri. Lajes Kejpli mill-Ungerija. Sono lehetőséget. Globálisan a legnagyobb kihívás nyilvánvaló, hogy ma háború. Grazie ħafna. L-ikbar sfida illi għanna fuq livell globali hija fost l-oħrajn illi għanna gwerer minħabba anka eh, il-rizorsi għall enerġija u naħseb illi eh, dan jaffetwa anka l-Unjoni Ewropea. Għanek għet nġildu fuq fronti differenti. Rridu nagħmlu ktar anka sforzi diplomatiċi fl-Ungerija rigward tal-emissjonijiet għamilna progress kbir. Sa mill-2012 aħna waqqajna l-emissjonijiet tagħna għal 36% meta mqablin ma' disajnijat aħna għamilna tibdil fl-industrija bekk ksibna dan il-progress. Hemm ħafna investiment ukoll li qed isir eh, b'mod intelligenti fir-rigward tal eh, l-ambjent u l-użu intelligenti tal-enerġija. Dan jgħin għal benessiri eh, tal-alkohol u attivajna ammont sostanzjali ta' investimenti li kien meħtieġ sabiex niksbu t-tibdiliet li xtaqna. Fost liktar punt importanti nħossu illi setturi tal-industrija għandhom jiġu indirizzati sabiex eh, jirrealizzaw kemm kbira din il-problema u għalhekk huwa tajjeb li anka nagħtu priorità kif mistħoq. Għanti l-mikrofonu issa li l-kellima tana li dispjaċini ġifiri li jaw mina tala pal-mikrofonu u ma stajċ eh, jena eh, mela nadijom il-mikrofonu imma kelli jena nati priorita lil-membri tal-Parlament Nazjonali. Grazzi ħafna se niprofa nżom fil-qosor mux għan nindirizza l-kwistjonijiet ma ħanibda. Wieħed mill-kommenti li smajna hawnhekk kien illi l-Europa tessir eh, dejjem parti iżar mill-komplement tad-dinja, u għalhekk għalfejn għandna bżonn ta' dawn l-anijiet ambizzjużi. U importanti illi konna politika ambizzjuża anka politika nazzjonali illi tagħmel effett ukoll fuq il-livell internazzjonali fuq negozjati. It-tieni set ta' kwistjonijiet kienet marbuta wkoll ma' ċaqliq ta' l-industrija minħabba tibdil leġislattiv li sar eh, marbut ma' l-element ambientali. Saret ħafna riċerka eh, dwar dan u dan iċċaqliq ċaqliq tal-industrija li l-partijiet eh, ta' naħat isfel tad dinja ma kienx marbut ma' l-leġislazzjoni ambientali imman minħabba l-ispejjeż ta' tal-ħaddima, tal-produzzjoni u għalhekk qed jiċċaqalqu minħabba dawn it-tip ta' spejjeż il leġizlazzjoni ambjentali laqas biss tidħol fil f'din is-sitwazzjoni. Barra minn hekk fur rigward ta' Smart Rural Life aħna qed infaslu modelli ġodda ta' negozju illi fej qed nimxu li l konċett ta' prosumerism, ġifieri il-konsumatur ikun ukoll produttur. U anka qed naħdmu mill-lat ta' tassazzjoni sabiex naraw kif nistgħu nejnu dan il-konċett u għalhekk ikun hemm iktar interazzjoni bej il-ħajja rurali u l-produttività marbutin ukoll fil-leġislazzjoni ambientali. Fil-rigward tal-ispejjeż ta' negozji u l leġiżlazzjoni ambientali naħseb illi saret riċerka sostanzjali u nispejjeż tal-enerġija, tal-risorsi naturali u tal-ħaddiema u ħafna ikbar minn dawk l-ispess maħluqa minħabba leġiżlazzjoni ambientali. Riċerka reċenti li saret fir-Unit turi illi għal kull sterlina jew euro li wieħed jinvesti fil-leġiżlazzjoni ambjentali, wieħed igawdi għas-soċjetà eh, tliet sterlini, ġifiri għet ikun għet eh, saħħaħ sistemi ekoloġiċi, għet joħloq l-impjigi, eh, performance aħjar ekonomika fil gwart ta' ċaqliq ta' l-emissjonijiet kif ukoll tal-bilanċ tal-esportazzjoni u l-importazzjoni u anka l-impatt ambientali fil rapport tagħna aħna eh, indirizzajna dawn l-elementi u rajna l-grafika wkoll u rajna wkoll fej dan kollha tiġi esternalizzat anka fir-rigward tal-emissjonijiet tal-CO2 eh, ħafna mill-informazzjoni fir-rigward tal-gassijiet tal-effett serra hija bbażata fuq l-informazzjoni eh, nazzjonali. Mena ħatana aħna niprovdu wkoll it-tip liħor ta' informazzjoni relatata ma' l-emissjonijiet esternalizzati. Fir-rigward ta' spejjeż u benefiċċji studju li ħna kontribwixxejna għalih rajna illi Natura 2000 Network iwassal għal eh, valur ta' 2 biljun euro l-Europa l spejjes ta' manager tiegħu huwa ta' 6 biljon ġifiri jekk tafu b'xi investimenti għor li jagħtik daqstant eh, tħol informawni għax qed nitlef xi opportunità eċċellenti. Aħna nieħdu konsiderazzjoni dawn il-kwistjonijiet. Aħna qed nikkonsidraw naħdmu wkoll fuq l-iskart tal-ikel u qed naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex nagħmlu progress dan il-qasam ukoll. Fir-rigward ta' l-ispejjeż ta' trasport fl-Ewropa l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż hija parti mill-somom li wieħed jagħmel meta jiġi biex jiddeċiedi l-prezz. U uh, aħna qed naħdmu fuq uh, kwistjonijiet varji fih dan l-aġenzija sabiex naraw x'soluzzjonijiet nistgħu nsibu kollega Spanjol tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li nitkellmu fuq uh, u nindirizzaw l-adattament għal-klima. Aħna qed naħdmu fuq dawn it-tip ta' pjanijiet. U minnaħa tagħna bħala aġenzija se noħorġu uh, l-evalwazzjoni u r-reazzjoni minnaħa tagħna dwar kif nistgħu nindirizzaw anke pjanijiet futuri fir-rigward tat-tibdil tal-klima. Kollega tal-Estonja semma l-element ta' l-effiċenza li huwa meħtieġ huwa kruċjali aħna nindirizzaw dan element mod partikolari anka fir-rapport nħossu illi dan jistħoqlu tlet approċċi dak teknoloġiku liħor eh, relatat ma l-imġiba, l-imġiba tal-individu, tal-negozji, tal-produtturi u anka l-investiment pubbliku jgħin jikontribuċi sabiex tizdit l-effiċjenza f'dan l-ekonomija. Ħafna minnkom għamiltu referenza għal fond tal-investiment strutturali. Fir-regolament propost hemm ħafna referenzi għal eh, għamlek eligibli, kriterji li jamluk eligibli għal eh, dan il-font u li jorbtu mill-qrib ma' diskussjoni li għanna l-lum l-għannet tkun relatat ma' l-innovazzjoni. jindirizza l-emissjonijiet baxxi ta' karboni kif ukoll illi il-protezzjoni u l-ħolqien ta' soluzzjonijiet eh, favur l-ambjent. Jiġifieri jekk inti tittaqleb għal ekonomija ħadra u soluzzjoni bażata fuq soluzzjonijiet ambjentali huwa ovvju li jrid ikollok din it-tip ta' soluzzjoni. anka li jkollok ekonomija eh, bazzata fuq il-politika ħadra kif ukoll dik bioloġika. l aħħar ftit kommenti li xtaqt ngħid fuq dipendenza fuq ir-riżorsi kif ukoll referenza għal riżorsi li huma diffiċli li wieħed issib illum il-ġurnata. Aħna qed naħdmu fuq din il-kwistjoni. il il kwistjoni L-Ewropa għandha l-lista tagħha ta' riżorsi kritiċi illi bil-kem issibhom fl-Ewropa, iktar issibhom fil-Brażil, fiċ-Ċina, fit-Turkija, fil-Kongo u postijiet oħra. U dan huwa punt uh, kritiku li huwa vulnerabbli anke l-ekonomija Ewropea u għalhekk aħna nisħu fuq il-disinni ekoloġiċi kif ukoll tibdil fil-modelli ta' negozju jekk iridu nagħmlu progress. L-ħar żewġ punti l-ewwel net fuq is-sistema ta' l likel aħna qed nagħmlu referenza għal uh, tibdiliet li huma meħtieġa u li ser jgħinu jew fixklu sostenibilità. Huwa diffiċli li wieħed jeskludi Ehm, per esempio il laham eccetera mill-lista ta' ikke li eh, għet li konsma mux kompetenza tana li namlu dan maħna għet eh, niproponu illi kunem tibdil sabiex il-sistema agrikola tkun iktar sostenibli. Jek tixtiqu taqraw ukoll fuq il- rapport eh, u l-element tal eh, ta' temperaturi jekk id-dinja kella tisħon berba grati żguri li ser ikona ċaqliq eh, kbir ta' persuni ser ikona tfixkil anka mill ta' agrikolo ġifiri irid ikonna limiti limiti illi wieħed iżomm magħhom sabiex ma nidħlux f'parametri eh, ta' riskju. Skim through some of the questions which eh, Grazzi Giovanni. Ħasemmi il-punti li referejtu għalihom. L-approċċ iktar ambizzjuż, iva aħna jridu nkunu iktar ambizzjużi fir-rigward tal-implementazzjoni u mhux biss li nilleġislaw Ġifiri li kollok fuq net minn jirreġizla u mbagħad fl-aħħar net uh, minn irid jipprova jimplementa. Ġifiri aħna l-approċċ tagħna huwa favur li nibdew minn isfel għal fuq. Meta nitkellmu fuq bdil fl-attitudni naħseb illi l-ewwel bdil tibdil irridu nagħmlu huwa li nersqu lej iktar implementazzjoni. Ħafna tkellmu fuq il traspożizzjoni tal-liġi Ewropea għal liġi nazzjonali u ċertu stati membri jħossu illi la darba inti dik il-leġislazzjoni eh, daħalta fil-liġi nazzjonali tijak inti lest. Le, anzi, dan huwa biss il-bidu tal-proċess. La darba saret it-trasposizzjoni, emmek jibda x-xogħol, emmek li tibda bl-implementazzjoni. Kien hemm ukoll min tkellem dwar l-implementazzjoni u eh, l-ispejjeż relatati mal-implementazzjoni. Naqbel ma' Hans għaliex eh, il-benefiċċji tal-implementazzjoni ħafna drabi ikunu ħafna ikbar mill-ispejjeż. Għaliex ħafna mill-implementazzjoni meta ssir kif suppost toħloq iktar impjigi faċilitaw dan it-tip ta' impjiegi, pereżempju anke l-ekonomija ċirkolari li tagħmilna aktar kompetittivi. Jekk nitkellmu fuq il- leġislazzjoni fuq sabiex innaqsu eh, l-emissjonijiet u jkun kwalità aħjar, l-ispejjeż laqas biss jibdew meta wieħed eh, jara li fl-Ewropa jkollna 400,000 eh, mewt bikrija minħabba mart kroniku illi għalih kull stat membru jkollu eh, jappoġġa finanzjarment kif ukoll eh, l-ispejjeż ekonomiċi meta wieħed ifalli minn fuq il-post tax-xogħol, eċetera. L-Indja, ċina naħseb li kien kellim tal-Kroazja li tkellem dwar dan. Naqbel bisħieħ miegħu għaliex jekk din hija kwistjoni globali ma nistgħux nistennew illi tkun l-Unjoni Ewropea biss illi issolvi din il-problema. Aħna mhux qed nitkellmu fuq ambjent Ċiniż jew Amerikan jew Ewropew, aħna għandna ambjent wieħed, għandna problema globali waħda u rridu noħorġu b'soluzzjoni waħdanija. Din hija l-idea wara l-anijiet tal-ġlus maquda fil-gwar tal-izvilup sostenibli. Huwa veru, situazzjoni fost il-28 stat membru hija differenti u fil-gwar tal-leġislazzjoni dawn l-istati qed jimxu pass differenti. Dan juri wkoll illi din il-kwistjoni ma torbotx ma leġislazzjoni għaliex il-leġislazzjoni hija l-istess għal kulħadd. Allura għalfej ċertu stati membri l miri u oħrajn le. Miex kwistjoni ta' leġislazzjoni, hija kwistjoni tal-kapaċità disponibbli f'dak l-istat membri, stat membru. U aħna irridu kunu ktar ambizjużi mhux billi inwaqqaw l-istandards u l-miri tagħna, imma li nkunu ambizzjużi fil-miri tagħna kif ukoll fl-implementazzjoni milli nidentifikaw dawk l-istati membri illi huma xilħu dawn il-miri, naraw għalfejn qed jiġrijek u anka nappoġġaw lil dawn l-istati membri sabiex finalment jilħu l-anijiet. Sur Leroy semma illi l-azliet iġorru prezz magħhom. Iva, aħna qed diskutu dan preżentament anka meta nitkellmu eh, il-miri ta' żvilupp sostenibbli tal-ġnus maquda. Irridu nibdew minn issa naħsbu fil-gwart ta' l-implementazzjoni ta' dawn il-miri. Eh, Id-diskussjoni qed iddur ukoll mal kontribuzzjoni tal-percentaċ tal-GNI li anka tikkonċerna ħafna iktar lil pajjiżi l-qodma tal-Unjoni Ewropea u mhux dawk il-ġodda. Meta aħna nitkellmu fuq l-iskart, l-ewwel priorità għanda tkun li nirriċiklaw bl-aħjar mod possibbli u iktar minn hekk nibdew billi nippruvaw nevitaw dan l-iskart. Kien hemm nitkellem fuq il-ħela tal-ikel qed naħlu 30% tal-ikel tagħna. Ċifra kbira. Ġifieri forsi ma nix naħsbu bis fuq riċiklaċ imma iktar u iktar fuq kif ser innaqsu nevitaw din is-sitwazzjoni. Fuq l-Eco Designs jekk għandek eh, dizinjatur tal-computers jista' ifassal computer illi eh, għaxra juża 10% nqas tal-enerġija. Imma jiena mbagħad bħala utent inħalli il-computer mixxaw lil kollu u bekk inkun irdoppjajt il-konsum għavoli qed nużah biss matul il-ġurnata. Mela, id dizenjatur naqas il-konsum fil-Mija u jiena bħala utent nżid il-konsum eh, fil-mija li ma tantx tagħmel sens. Kollega tar-Rumanija għamel eh, eh, mistoqsija fil-rigward tal-teknoloġija li t-nidġes u trasferimenti. Iva, aħna għadna provaw ninkludu għawnek il-parlamenti imma u koll jiddependi fuq il-gvernijiet tal-istati membri fil-rigward ta' kem u ma jiddiskutu dawn it-tip ta' kwistjonijiet fil-parlament tagħhom. Il-popolazzjoni dinjija, xaħat semmija din iva, se tkun sfida kbira. Dal-waqt aħna se naslu għal 9 biljun. U l-pressjoni ta' din il-popolazzjoni fuq l-ikel, fuq il-rizorsi, fuq l-ilma, fuq il-ħamrija, enerġija, l-art, pressjoni tremenda. U jekk naħsbu li nistgħu nsolvu l-problemi ta' da' permezz ta' soluzzjoni tal-lum il-ġurnata, le impossibbli u għalhekk leħans ħans fir-rapport tiegħu qal li wettaqna progress, però għal ġejjini ma nistawx naddottaw l-approċ business as usual. L-sfidi qegħdin jikbru u l-ħidma tagħna trid tiżdied ukoll. Il-kollega mill-Olanda tkellem ukoll dwar ir-riżorsi u l-ekonomija ċirkolari, kif ukoll tħassib dwar l-irtirar tal-pakket. Jiena kont ikun imħasseb kieku kien hemm dan l-irtirar u ma minna xejn, però sa l-fatt li se noħorġu bi proposta aktar ambizzjuża ma jħassibni xejn. Fil-fatt sal-ħarifa qegħdin nippjanaw li l-ewwel nippreżentaw pakket tal-iskar taktar ambizzjuż biex intikom xi eżempju. Meta nitkellmu dwar l-iskar, taħna nitkellmu biss dwar tmiem tal-ċiklu tal-ħajja tal-prodott. Però le, hemm aktar skart ukoll qabel ma l-prodott jiġi manifatturat. L-akbar skart fil-fatt huwa fil-fażi tal-estrazzjoni tal-materja prima dik hija xi ħaġa li rridu naħsbu dwarha, hemm ukoll skart fil-produzzjoni u d-design tal-oġġett. Jekk jiena nista' nista' nipproduċi dan il-flixkon b'5%, 10% inqas plastik fil-waqt li nasal għall-istess oġġett, ġifiri li jkolli l-ilma f'reċipjent. Għadin naħdmu fuq dawn il-binarji aħna u għadin nipruvaw nindirizzaw u koll il-perspettiva tal-prodott tal-produzzjoni u mhux biss il-konsum. Rigward il-punt tal-kollega mill-Olanda jiena ddiskutejt ukoll l-ekonomija ċirkolari għaliex u ma jixtiequ li din tiġi inkluża fl-aġenda tal-presidenza. Jien appoġġajta ħaġa bħal din. Rigward il-punt tal-kollega Malti dwar l-ilma, eċetera, iva problema din speċjalment fil-qasam agrikolu. 70% tal-ilma globali huwa użat mill-bidja. Ovvjament hemm fondi disponibbli b'mod li l-istati membri li jixtiequ e, tejbu sitwazzjoni tagħhom jistgħu jagħmlu dan. Aħna bħalissa għandna programmi ta' ġestjoni ta' xmajjar li jorġinaw mill-istati membri kollha u qegħdin naħdmu flimkien mal istati membri dwar dan effiċenza ta' rizorsi, emissjonijiet, eccetera, anki l-ekonomija ċirkolari se tikkontribwixxi biex ikun hemm inqas emissjonijiet. Issa il-miri u l-involviment ta' ċittadini, dan diġa spjegajtu, iċ-ċittadini jistaw jiġu involuti iva fil-fatt iċ-ċittadini jistaw ikunu l-assisa tal-leġizlazzjoni tal-Istati membri għaliex jekk l-Istat membru mhux qed jimplementa leġizlazzjoni jew inkella l-Istat membru mhux qiegħed jilħaq il-miri tal-kwalità tal-arja mhux qed jilħaq il-miri tal-ilma, allura jiena nippretendi li ikun hemm azzjoni, rapportaġġ, eċetera. Il-pjan Juncker u l-proġetti finanzjati iva aħna rridu naraw li kollox ikun ekoloġiku sostenibli. Naqbel bisħiħu ukoll dwar l-effiċjenza. Dwar mbagħad l-għażla tal-istati membri jekk jażlu xi xejl, żejt, eċetera. Din bħalissa hija fakultattiva. Aħna nisħlu biss permezz tal-linji gwida jekk l-istat membru jiddeċiedi li jażel l-esplorazzjoni tal-gas jew inkella tħaffir taż-żejt din hija deċiżjoni nazzjonali, però l-Istat membru irid jagħmel dan fil-qafas tal-kriterji tagħna. Eco design mbagħad iva. Meta nitkellmu dwar l-eco design, soltu jew eco design mill-perspettiva enerġetika xi ħaġa biex nkunu aktar effiċjenti mill-perspettiva enerġetika, però anki design fir-rigward tal-materjal il-prodott. U t tal-prodotti fis-suq u hija wkoll mira ambizzjuża oħra li se ndaħlu fil-proposta tal-ekonomija ċirkolari għaliex bħalissa ħafna mill-materjali li qegħdin jiġu riċiklati mhumiex qegħdin isibu posthom fiċ-ċiklu xi ħaġa li se nqisu allura hija li noħolqu suq għal riċiklat. Akkomodazzjoni sostenibli naqbel bisħi hawnhekk u apparti il-housing se nkun qegħdin naħdmu wkoll dwar l-smart cities. Effiċenza fir rizorsi iva. Aħna ma nistawx nkunu aktar kompetittivi billi naqsu is-salarji, ma nistawx nofru lil ħaddiema tagħna l-istess salarju li nsibu fl-Azja u postijiet oħrajn, però nistgħu rridu nkunu aktar kompetittivi permezz ta' effiċenza tar riżorsi aktar b'saħħitha. Hans tkellem dwar iċ-ċaqliq minħabba il-faqar, riżorsi ekoloġiċi, il-perspettiva ekonomika u dinja waħda mir-raġunijiet wara il-miri ta' sostenibilità tal-ġnus maquda li sakemm ma naqerdux il-faqar mhux se jirna xilna nikkombattu l-problema ta' displacement. Grazzi ħafna Karmenu u grazzi wkoll lill-interpreti tal-li baqgħu hawnhekk wara l-ħin tagħhom. Qabel ma nispiċċaw nixtiequ nfakrukom dwar cocktail għal-parteċipanti kollha opportunità tajba għalina biex niltaqgħu flimkien u nkomplu diskussjoni tagħna b'mod informali. Skużawni tal-li waqafna ħesrem, però sar il-ħin, sinjuri.